Well, I think we'll have to make a start, otherwise we will begin to be in... Nasib aħjar nibdew għaliex inkella se jkollna diffikultajiet oħra fil-ħin u persuni oħra. Il-war nofsinhar tajjeb sinjuri mela nadottaw l agenda Nistaw nadottaw l agenda Grazzi. Mela, għarijiet tal-President. Mela, nfakkarkom għada laqtana mhux hawnhekk kemm filgħodu u nofsinhar PHS 5B001 illum war nofsinhar ħudu id-dokumenti magħkom għaliex eh, kella jista' jkun li titilfux dokumenti. Tielet punt. Proposta għal direttiva dwar għal parlamentu l-Konsil biex ntejbu l-bilanċ bejn is-sessi fost diretturi mhux eżekuttivi Il-rapporter tagħna huwa l-Onorevoli Ole Schmidt u naddi minnu fih il-kelma lil qali Jekk joġbuk. Grazzi ħafna, Signor President. Fil-fatt, aħna diġà kellna l-ewwel laqgħa ta' Shadows. Il-diskussjoni t sissa kienu produttivi u nittama u għansi jena di fiduċa li nilħu f'dejn fuq bil. Kussjoni għal nija għadin, jek għanni xikonna dawn il-miri vinkolanti ta' 40% jew le, kif qed tajt il-Kummissjoni hemm l-alternattivi mbagħad illi jew it-test ikun aktar stret biex ikonna kwoti reali mbatt mbagħad insommu jew insommu proposta kif inhi, inkella insommu il-miri vinkolanti inkella dak il-każ inbidlu il iskeda u mbagħad il-proposta tiegħi illi ikonna mudell ta' aktar spiegazzjoni Jiena għadni ma rinunċajċa għal-pożizzjoni tiegħi, jiena għadni nemmen illi neħtieġu naħdmu biex ikonna aktar nisa fit tmexxija fil-kumpanija u wkoll mhux biss f'dawn il-bordijiet. U allura il-livell oli huwa importanti ħafna li hemmhekk għandek kwistjoni fejn jkun hemm reklutaġġ għas CEOs għal boards u anki naraw li konna progress reali. U allura għanna ikonna progress illi jisir mill iħ għal naħata fuq tal-livelli u allura jiena nisħaq illi neħtieġ illi jrid ikun hemm xi tip ta' miri vinkolanti u l-kumpaniji jridu jietu azzjonijiet anki fuq livelli eżekuttivi ta' management u anki jridu nifukaw fuq it-trasparenza għaliex il-konsumatur jeħtieġ illi ikun f'pożizzjoni illi jara x'qegħdin jagħmlu l-kumpanija bilanċ bejn is-sessi bħal eh, kwistjonijiet oħra ta' kwistjonijiet oħra relatati korporattivi. Umbat nafu l-iskemi mux kolomma l-istess, infakkarkom li l-esperienza ta' Norveġa li kunem kwoti eh, reali ma kellux eh, l-effett li l-Kummissjoni qed tirreferi għalih. Meta naqra l-emendi mill-Onorevoli Gigol fost l-oħrajn huma qegħdin jifukaw fuq il-mizuri li din jiproponu il-Kommissjoni. Umbat għana eh, dak li għedin jiproponu il-Shadows, fostom il-Shadow tal-ICR, dawn tonom iktar eh, għedin jersu lejn il-pozizjoni tijaj. Umbat, l-Revli Kretza għed tajt li ikonna zidit eh, skont emenda taħan numru 1 u dana fil-fema tijaj għed imur wis il-lin għalix aħna għedin naħdmu biex n-neqsu l-burokrazija u l-pizijiet amministrativi għal dawn l-SMIs fl-istess waqt l-Onorabli Dati fl-emendi tagħha wieħed sitta seba trid taċċetta dawn il-membri tal-eżekutivi tal-bord u jiena nappoġġa dan skont il-każ li jkollna dawn l-emendi individwali. Umbagħad eh, l-Onorevoli Ludwigsen, l-Onorevoli Gulliard u oħrajn fosthom jiena nixtiequ nirrevedu l-possibilità illi nżidu kumpaniji li mhux elenkati. Artiklu 4 issa hawnhekk għandna eh, kwistjoni importanti ħafna kruċjali nappoġġa l-emendi Mendi, mill-Onorevoli Tubalt, Klintz u oħrajn u anki l-Onorevoli Fail għaddin ħafna fejn najdu li kumpaniji jridu jpubblikaw eh, informazzjoni għal miżuri li jieħdu biex jtejbu l-bilanċ fost istessi fuq per eżempju websites u fir rapporti tagħhom. L-Onorevoli Lodvingsen u Gigold u kol għamlu emendi 210-213 dan huwa punt importanti ħafna konsumaturi li kollom l-opportunità jarawx qed jagħmlu l-kumpaniji kif hekk. Hemm numru ta' amendi li mixin fid direzzjoni tajba meta nneħħu 4.5, paragrafu 4.5 ġifiri il-pis tal-evidenza jkun fuq kumpanija illi huma jkunu innoċenti meta jkun hemm il-ment ta' persuna li ma ġietx mażula, dina mhix proporzjonali, Maġranza kbira tagħna l-ħodor l-alde u PPN nixtiequ illi nneħħu l-eċezzjonijiet tal-kumpani fejn rappreżentanza ta' inqas minn 10% tal-ħaddiema hawnhekk faċilment jinsa jkollna kompromess. Sanzjonijiet. Meta niġu għas sanzjonijiet jiena qed nifhem li ħafna minnkom tixtiequ illi jkollna sanzjonijiet aktar stretti numru ta' emendi dwar dan il-suġġett waslu għal difikultajiet għal dak nxaqsam emendi 228-230 sassu Gigold, ħafna eh, imur wis il-bot bħal 227 tal-Nervolis eh, kollega tijaj u anki il-tneħħija jew dissoluzzjoni tal-kumpanija li tkun involuta. Jirdu namlu dak li nistaw biex naraw illi xort waħda jkun hemm sanzjonijiet eh, li jkunu b'saħħithom. Biex nikkonkludi, President, nittama li nistaw nilqu bil wiesa fuq dan id-dossier importanti, nittama li nżommu bilanċ hawnhekk fl-approċċ tagħna u anki li konna tibdil strutturali biex nipromuovu eh, nisa għall-ola livelli ta' deċizjonijiet u għallura stati membri jridu joħolqu l-kondizjonijiet biex bekk konna bilanċ bejn il-familja u eh, xol. Li konna biskwoti mhuwiex se jindirizza l-izbilanċ ta' bejn is-sessi la fil-kumpaniji u lanqas fis-soċjetà kollha kemmi. U bekk tistaw taraw illi aħna u koll għanna l-problemi tagħna fl-istituzzjonijiet tagħna. Grazzi ħafna, Signor President. Tajjeb, grazzi. Mela, Jean Paul kien se jifellem għal l nervli Cohen, iżda se jiġi għal jgħiduli. Mela, il-kellima li mis. Grazzi, President, naqbel mal-rapporter, il-problema bażika hawnhekk ta' dan il-rapport u uh, artiklu 4 fejn edin niddeċidu dwar x'tipi ta' miżuri edin naqblu fil-fatt dwarhom. Hawnhekk naħseb dan huwa l-element kruċjali dawn huma l-ikbar differenzi bejn gruppi politiċi b'hekk nemmen illi neħtieġu aktar diskussjoni eh, fil-laqa tax-shadows illi se jkollna fil-fatt għada U wara l-ewwel skambju ta' femijiet min ċerta, naħseb għadna ftit il-bot fil-pożizzjonijiet tagħna fejn insabu. Iżda xtaqt nispjega l-pożizzjoni tal-grupp SD. Aħna nemmnu illi rappreżentanza ta' 40% tan-nisa fil-bordiet hija essenzjali jekk nixtiequ nagħmlu pass il qudiem lejn ugwaljanza ta' veru fid-demokrazija tagħna. Our overall purpose l-għan tagħna huwa li konna miżuri li jistgħu jiksbu aktar eh, sens ta' gwaljanza bejn eh, diretturi eżekuttivi mhux eżekuttivi għaf dawn il-kumpaniji u mbagħad il-qudiem ikonna u kol kumpaniji oħra li mux elenkati fuq il-borza, aħna nemnu illi l-mizuri vinkolanti. U mallunu kummet kif niksbu il-għaniet tana u naħseb illi din hija eh, dak li qed eh, jisseparana bħala gruppi politiċi. Jiġifieri aħna nafu illi miżuri vinkolanti huma effettivi u mod effettiv biex niksbu tibdil huwa veru. Miżuri volontarji waslu għal ċertu żidiet fil-proporzjoni tan-nisa fil-bordiet ta' kumpaniji l-effetti huma iżar u jdumu aktar. U allura jien ukoll nieħu l-eżempju tan-Norveġa bħala pajjiż fejn kellu implementazzjoni tajba ta' kwoti fejn kellu fl-2006 din il-kwota ta' 40% u wissa eh, Norveġa edha fuq din fil-rappreżentanza tan-nisa. Jiġifieri in-Norveġa rnexxila tagħmel dan il ta' 40% f'sentejn biss. U allura jiena membru wkoll tal-Komitat Fam u aħna dejjem nisimgħu dwar rappreżentazzjoni u dwar dan l-eżempju perfett tan-Norveġa. Il-kumpaniji fil-fatt marru pass il qudiem meta kienu qegħdin ifittxu eh, dawn id-diretturi fuq il-bordijiet tagħhom. Nisa illi tassew kisbu xaġa mhux biss fin-Norveġa, iżda li l-imminek ukoll għaliex huma ħafna nisa li ġejjin minn eh, stati membri differenti li kellhom suċċess ukoll dan il-pajjiż u rnexxielhom bekk eh, jisibu postom ukoll fil-bordijiet ta' dawn il-kumpaniji Norveġiżi. Bekk jiena naħseb li iva huwa possibbli li nsibu nisa kwalifikati għal dawn il-xogħlijiet meta wieħed ifittex dawn in-nisa u għalhekk neħtieġu din il-kwota ta' 40% min-naħa l-oħra. L-ebda pajjiż li juża biss reġim volontarju ma kiseb eh, lanqas 30% tan-nisa fil-bordiet Eh, wis inqas l-40% eh, li nsibu fil-proposta ta' Kommissjoni. Bekk nixtieq nisħa illi l-diskrepanza bejn is-sessi dawn il-bordijiet hija wkoll kwistjoni brabta mal-prestazzjoni ekonomika u anki brabta mal-ġustizzja demokrazija. U allura neħtieġu niffukaw fuq proċeduri trasparenti eh, u hawnhekk jiena naqbel mar rapporter u jsiru skont kriterji indikativi indikati li jkunu ċari ħafna. Nappoġġaw ukoll dawn il-kwoti fuq livelli ta' bord esekutivi mhux esekutivi għaliex hawnhekk irridu naraw illi kollox isir f'ambjent tajjeb ta' negozju xi ħaġa li importanti ħafna fi żmien ta' kriżi. U dana sabiex il-kumpaniji jibqgħu kompetittivi u allura irridu ibidlu il-mod kif huma jġibu ruhom bħala negozju l mill ġurnata U neħt nittiġu naraw ukoll aktar sezzjonijiet eh, b'saħħithom għal dawk il-kumpaniji ma jrispettax il-kwota tal 40%. Bekk nappoġġaw l iskużjoni ta' kumpaniji mill-xiri pubbliku u anki mis-sejħa tenders. Fl-aħħar. Punta l-aħħar. Jiena personalment inħoss li l-Kummissjoni Ewropea ma kienitx biżejt ambizzjuża u jekk qegħdin indajfu l-proposta li tassew ġejja mill-Kummissjoni, jekk qegħdin indajfu aktar, allura tassew inħoss li ma nafx se niksbu fis-snin li ġejjin. Se kunu qegħdin niksbu tas-sew eh, bidla fil-kwalità u fl-ugwaljanza. Grazzi. Ġan tu ma wasalx, mela żven jekk jogħġbok. Inti kont fuq il-lista. Tajjeb, xortija tajba, mela. Ma tantx għandna ħin. Jiena xtaqt biss nappoġġa il-linja eh, ġenerali tal-grupp SND u kol. Nasib tkun xaġa ironika jekk il-Parlament jieħu pożizzjoni iktar tajfa minn dik tal-Kummissjoni Ewropea meta niġu għall appoġġ ta' aktar ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Għanna problema ċara dina mista titlaq weħeda permezz per pereżempju miżuri volontarji biss. Aw allura l pen, anki jekk dan jekk tin tkun xi ħaġa impenjattiva mhux eh, volontarja mhux dejjem se taħdem u allura kif qed jgħid il-rapporter eh, l-impenji autodeterminanti jkunu jikunu fuq kwalunkwa livell, jiġifieri jkunu kumpaniji li determinaw jekk iridux 5% eh, tan-nisa jew forsi jkunu kuntenti b'seba, ma nafx. Dina mista taħdem. U kena din l-esperienza fil-Ġermanja u għanna evidenza li turi li din il-ħagġa ma taħdimx. U għallura aktar minn 70% tal-ċittadini u mandejqa dawn il-mizuri mux vinkolanti. Xorta waħda nħoss li hemm valur fl-idea illi il-kumpaniji jiddeċidu huma stess li ma miżuri jixtiequ jieħdu sabiex jappoġġaw in-nisa biex bekk ikollhom aktar opportunità biex jimxu l-qoddim fil-kumpanija u allura fil-laqa tax-shadow jien għamilt proposta li bażikament insommu għal proposta tal-Kummissjoni għal regoli vinkolanti għal kumpaniji kbar iżda nużaw l-ordot aktar volontari għal kumpaniji iżgħar sabiex. Hemmhekk nagħmlu pass il qoddim U ma jkonniex biżijiet żejda fuq kumpaniji żgħir regoli li ma jkunux proporzjonali minħabba daqs tagħhom. Bekk l-idea ta' rapporter b'dan il-mod eh, tkun tista' s-servi ta' bażi għal kompromess usa. Iżda mill-perspettiva tiegħi għal kompromess u dan ħareġ ċar ukoll eh, mill-kollega tiegħi, dak li għal kollega tiegħi mill kurta ta' Soċjalisti, kompromess mhux biss ikun ibbażat fuq il-miżuri volontari jew miżuri oħra fuq kwalinkwa livell u għal kumpaniji l-kbar. Ashley? Grazzi President. Jiena xtaqt nirringrazzja l rapporteur għaxxol li wetta bl-opinjoni tijaw, napprezza l-sforzi kolla tijaw biex bekk ikonna leġislazzjoni ta' sew aċċettabli u tal-inkluda l-emendi tagħna fil-kompromess għalkemm jaf illi għatana għandna differenzi tagħna fuq din il-kwistjoni. Issa nemmen illi l-kol kemm aħna hawnhekk fil-kumitat għana l-istess jġifiri jiġifieri nżidu rappresentanza tan-nisa fuq il-bordi tal-kumpaniji. Nixtiequ naraw soċjetà ġusta u ugwali u anki l-azzjonisti jixtiequ li kollom boards li kollom membri minn li rappresentanti ta' rappresentativi ta' soċjetà għaliex ikonna ikonna boards bilanċati ikonna eh, prestazzjoni ekonomika tajba. Dana kollu huwa fl-interessi tal-kumpaniji. Iżda, mbagħad hawnhekk il eh, jibdew il-differenzi tagħna għaliex il-kumpanija hija proprjetà tal-azzjonisti. Allura issa sta għall-azzjonisti illi deċidu kif il-kumpaniji tagħhom jiġu ġestiti u jina kontra l-użu ta' leġislazzjoni vinkolanti f'dan il-qasam jina nemmen illi għanna nfittxu miri mux kwoti biex bekk ikon evoluzzjoni naturali fil-bordi tal-kumpaniji. Il-ugwaljanza ta' bejn il-sessi u kol tinvolvi bidla fl-attitudnijiet u għallura il-kwoti jgħatu risposta eh, superficiali għal problemi li faċċaw in-nisa hija l-fema tiegħu tal-grupp tiegħi il leġislazzjoni eh, tal-Unjoni Ewropea mhijiex indikattiva għal din eh, dan is-settur għaliex dana jfisser li għandna varjazzjonijiet fil-kuntesti u anki ma jirriflettix eh, l-istrutturi differenti tal-bordijiet skont l-istati membri. Fil-fema tagħna irid ikun fidejn l-istat membru illi jieħu l-azzjoni meħtieġa skont il-pajjiż. Bħalissa, Sati membri differenti qed jindirizzaw din il-kwistjoni b'modi differenti. Per eżempju, fi Franza, Austria, Belġu u l-Italja qegħdin naraw dawn il-kwoti leġislattivi fir-Renju Unit, Finlandja u Svezja qegħdin naraw eh, mezzi effettivi mhux leġislattivi u allura il-kollega Gigold qal li l-miżuri volontarji ma jaħdmux iżda jiddifiċi ngħid m'għandekx raġuna li jaħdmu u edin jaħdmu fil-Renju Unit il-numru ta' nisa fuq il-kumpaniji tal-Futsi 100 pala direttori tal-bord eh, tela u allura anki il-Cranfield School of Management qed ibassar nista' nkompli? Grazzi. Jina grat ħafna żvern Iżda, il-Cranfield School of Management juri il-Renew Unit issa se jikseb 25% tan-nisa fuq il-Bordit Futsi sal-2015 u 33.3% sal-2020 u dan jfisser li miżuri volontarji jistgħu jkunu effettivi sakemm dawn ikollhom impenn ċar mill-gvern u anke mill-mexxejja tan-negozju. Tajjeb, mela, jekk il-gvern ġermaniżi deċidi li dan l-approċ mhux adattat għal kumpaniji ġermaniżi, mela intom fil-Ġermanja intom tistgħu tieħdu azzjoni leġislattiva. Iżda li ma nifhimx jiena huwa illi meta jkollok pajjiż par renju Unit fejn sab metodu effettiv biex itejjeb is-sitwazzjoni tiegħu, għalfejn tħossu allura li hemm il-bżonn għal leġislazzjoni fuq l-Unjoni eh, tal-Unjoni Ewropea. Issa kumment fil-qosor dwar emenda waħda li u dan huwa emenda 2 5 u dan jfisser il-leġislazzjoni ma titħolx fis-seħħ sakemm l-Unjoni Ewropea nnifisha ma tiksibx l-standards li aħna qegħdin nitolbu minn dawn in-negozji. Issa waqt li laqatana ta' shadows, membru ta' segretarjat għal ma sax nagħmlu hekk għaliex inkonna bżonn inbidlu regolamenti tal-personal tagħna. Jiġifieri dawn huma tant importanti li ma nistgħux immissuhom. Iżda aħna se nagħmlu leġiżlazzjoni biex inbidlu kif il-kumpaniji Ewropej jaħdmu U naħseb dana juri illi hawnhekk qegħdin nifukaw aktar fuq il-politika milli eh, u forsi eh, manifest elettorali ta' Sinjura Redding aktar milli li imbidlu fil fatt in numru ta' nisa fl-ola livelli għaliex konna konnu serji, konna imbidlu l-Unjoni Ewropea innifisa nirraġaw l-affarijiet tagħna qabel ma nibdew ngħaddu leġislazzjoni għall oħrajn bekk. President taf il-femmi tiegħi dwar dan il-punt, Se nkomplu naħdmu mar rapporter u nittama li nkunu nistgħu niksbu kompromess tajjeb. Grazzi. You, um, I've got... Grazzi. Kelli, anzi, issa wasal ġampol għalhekk jiena ser nad il-kelma lil l lil astrid Mikrofonu għal-kellim. Jiena ser niprofa nwassal il-messaċ tal-kollega tagħna illi bħalissa mwaħħal fit-traffiku u mar nexxilux jas għal mar nexxilux tasalaw għalhekk eh, jiena nixtieq fissem korin nirringrazzja l-relatur tal-li ħareġ b'rapport tajjeb u li huwa bażi tajba għad diskussjoni tajba korin qalet li verament se tkun sfida sabiex jirna xena niksbu maġġoranza wiesa fuq dan id-dossier. Issa Oli għandu l-fiduċja ta' Korin. Issa, rigward is-sustanza, dwar il-punti ta' applikazzjoni, aħna nixtiequ illi inżommu l-esklużjoni tal-SMEs minħabba illi jista' jkun diffiċli għal dawn il-kumpaniji u negozji tal-familja per eżempju illi ikunu konformi mal-rekwiziti kollha tat-test. Nixtieq ukoll illi nkunu iktar kawti meta nippruvaw meta nkunu qed napplikaw jew nwessaw il-kampi ta' applikazzjoni fuq il-diretturi u diretturi mhux eżekuttivi. Nistgħu kollha diskussjoni fuq il-kwoti u rigward l-applikazzjoni tar-regoli fl-istituzzjonijiet, korim taħseb li m'hemmx għalfejn ikollha approċ ġenerali fuq dan u mhux għalfejn memx għalfejn inżemmu l-istituzzjonijiet mod espliċtu. Iżda, għana napplikaw il-prinċipju skont eh, biex nagħtu eżempju. Naħseb illi dan kien riflessjoni tajba ta' dak li xtaqet tgħid Korin issa Astrid. Grazzi, Signor President. Jina nixtieq noffri il-kondoljanzi tiegħi lil Oli Schmidt meta nħares lej dawn il-206 emenda għaliex 58 minnom biss u madwar l-opinjoni ta' bost, iżda għandek emend il marru minn estrema li uħar għalek li u mhuwiex biex xogħol faċli. Hemm diskussjoni għaddejja fuq il-bażi illegali fi diskussjonijiet interni li kellna fil-grupp tagħna. Għana deċidejna li nistennew eh, kjarifika dwar il-bażi legali għax apparentament il-bażi legali biex tapplika direttiva ta' dan it-tip bi kwoti vinkolanti qed tiġi kritikata m'hemmx ftehim fuq dan kollu. Iżda, xorta nixtieq ngħid illi għandi dubji tiegħi dwar il-bażi legali. Aħna għadin fl-Unjoni Ewropea u fl-Unjoni Ewropea x'naqbad ngħid. Għandi ċerta għajnidu dubi dwar jekk hijiex idea tajba li f'ekonomija tas-suq, f'market economy, nistaw xaħna ngħidu kumpaniji privati mil-min u kif għandhom huma jsejsu l-boards manageriali tagħhom. Jiena favur li nibdew minn l-amministrazzjoni pubblika. Nibdew minn hemm. Iżda għal dawk illi jaħsbu l nibdew b'azzjoni volontarja nixtieq infakkarhom illi fil-1976 kellna direttiva Ewropea fuq il-trattament ugwali għal aċċess għall impjiegi u anke għal promozzjoni fuq il-post tax-xogħol. U din ġiet emendata diversi drabi matul iż-żmien. Hawnhekk ħatmu favur il-kwoti, però fit-tmeninijiet kien hemm diġà azzjonijiet pożittivi f'pajjiżi u ħadd għamilt azzjoni pożittivi sabiex xirna xirna ndaħlu nisa fil-banek pereżempju. Min irnexxi li jagħmilha dan mill-1986 jiena rnexxi li nagħmilha f'pajjiżi. F'pajjiżi ma kienx hemm nisa fil-livelli l-iktar għolja maniġerjali fil-banek dak iż-żmien. Għaliex, għaliex huma qatt ma kienu Eh, ħadu jew kisbu digri mill-università. U għalek, dan l-eżempju rina kif għanna bżon naħdu mill-qiegħu mhux nibdew minn fuq net. hemm kumpaniji li huma kwotati li għandhom il-kwoti dek 5 u 6 fil-Lussemburgu. Iżda jider illi mikt għam ħafna nisa li ħaqqom ikt xogħol aħjar anka f'pajjiż zar bħal tiegħi. U anka f'pajjiżi oħrajn ovvjament, illi ngħid diversi snin dan fin-Norveġġja kien hemm analiżi. Istituzzjoni serja xjentifika għamlet studju fin-Norveġġja u sabet illi Kien hemm madwar 600 kumpanija fil-liġi anzi waqt il-liġi qabel il-liġi kien 300, 300 kumpanija. Anzi, t-korġeru għal Kien hemm 300 xogħol, 300 impjieg illi kien okkupat, kienu okkupati, fosthom kienu okkupati minn 70 mara. Ġifi kien 300 impjieg disponibbli u 70 minnhom kienu kien okkupati minn nisa. kien ikun faċli li indaħlu iktar nisa fuq il-post ta' xogħol f'xogħol ta' dan it-tip anke forsi mingħajr direttiva. Aħna għandna nippromuovu lin-nisa l-nisa ġenerali, nisa normali biex nintu l-omek, mux eh, mijiet jew ftit eluf fost l-Unjoni Ewropea. Meta madwar 250 miljon. Dan kollu ma jgħinx lin-nisa għaliex dawk li qegħdin propju fil-quċċata jistgħu jieħdu ħsieb lilhom infushom. Jekk jistgħu om nfusom, jistaw infushom, jistgħu jinnexxilhom jidħlu fil- fil-bord tal-kumpaniji, fil-bord eżekutivi tal-kumpaniji, jina favur azzjoni pozittiva għaliex dik i dak li verament sertejn l-nisa. Tinħares li dawn l-emendi u għawn wahda minnom għawnek li tgħid illi s-sistema tal-kwoti għandha tiġi akkumpanjata minn ugwaljanza fuq kull livelli ta' soċjetà bħal pereżempju u ġifiri dan ifisser anka fit programmi ta' taħriġ, żvilupp professjonali li jkun hemm eh, ħinijiet flessibbli fuq ix-xogħol, arranġamenti flessibbli għal minu ġenitur, għandek kollox miktub hawnhekk. Dan ma ħsibx illi jgħin l-nisa, dan it-tip ta' direttiva ma tgħinx l-nisa u mhux qed tgħin lanqas l-ekonomija Ewropea. Grazzi. Hawn ix-xator li jixtieq jitkellem qabel nerġa' nagħti l-kelma lill-relatur. Le, mela nagħti l-kelma lil Oli. Grazzi ħafna nistaw nisimaw illi dal proċess, smajna dal proċess ħajkun komplikat il-kol naqblu. Ommi kienet tajt, min għatqal li ħajja miex komplikata. U għalek aħna fil-laqalimis ġifri laqat għadda sajn provon nsibu xi forma ta' kompromess. Un għall-inqas provon nsibu xi forma ta' maġġoranza għaliex inkella ser kun diffiċli immens ehm, li konna proċedura ta' votazzjoni ta' suċċess. Mandiġ kommenti oħrajn, xe ringrazzjakom tal-kommenti ta'kom, iżda l-Sinjura Liling xtaqt nejdila illi, jien kont minn għalija li l-Kommissarju tal-Lussemburgu kien mill-familja tijak. L-istess joħta liberali għanna forse maħniġ għati differenti iżda għanna opinjoni eh, li ma mux neċessarjament jisegħu li xulxin. Nisperaw li kurissan nifutaw fil-Kumitat fid-9 ta' Lulju fil-Kumitat mexej u mbagħad eh, nerġaw fil-14 ottubru nġan votaw ġifiri għandkom il-ħin sabiex tippruvaw issibu il-kompromess. Issa nerġan taqaw fl-erba u nofs ma stajniex nibdew l-komitat tart għaliex oli eh, kellu eh, jkun fl oħra iktar tajt. U għana sibna jkun hemm ħafna iktar nies li jkunu jidu jitkellmu għalhekk nagħtu pawża sal-erba' u nofs, grazzi. Yes? Meno, meno. Għandu għandu ċmato. Għandu għandu. Okay, I think we better start because Naħseb li tajjeb nibdew għaliex inkella ser nispiċċaw fl-aħħar ikonna niġru wara l-ħin. U nisperaw li l-kummissarju jiġi fil-ħin sabiex kun nistgħu nitkellmu sabiex kun jistgħu dik il- eh, diskors tiegħu issa nixtieq nilqa' il eh, Oli Ren din hija laqa dwar rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż. Dan huwa tielet set ta' rakkomandazzjonijiet li nataw kull sena mindu fil-fat ġin tradotti semestru Ewropew fl-2010. Din fil-fat tieħu konsiderazzjoni da rapporti dan in konsiderazzjoni fil-fatt revizjon li kien hemm wara li ħadan konsiderazzjoni li zbilanċi li hemm fil-pajjiżi u l-ewwel darba li mindu il- li ħajkun implementati eh, mezzi ta' sorveljanza u anka l-obbligu illi kunem program ta', ta partnership għal dawk il-pajjiżi li għandhom deficit eċċessiv. Il-Parlament ser fil-fatt jagħti l-opinjoni tiegħu dwar ċiklu ta' semestru Ewropew tal-2013 mill-proċess li jibda minn issa u rapporter sur Ferrera ser jippreżenta dan u dan rapport se nivvotaw fuq u f'Ottubru kemm il-Kumitat Ikon kif ukoll il-Parlament Ewropew qed jaħdmu fuq riformi għal governanzi ta' governanza riformi dwar dan għal futur u inna ngħidu illi l-ikbar problema li qed nafaċċaw hija deficit demokratiku eh, dwar dawk il-livelli li jittieħdu dwar deċiżjoni li jittieħdu fl-Unjoni Ewropea. Nistgħu ntejbu dan billi jkun hemm iktar deċiżjoni tittieħdu permezz tal proċedura ta' kodeċiżjoni. Il-Kummissjoni qed tipproponi kodiċi eh, għal riforma sabiex jkun jistgħu nikkumplimentaw il-koordinazzjoni li hemm bħalissa u politika konna politika u mekkaniżmu ta' inċentiva fil-budget sabiex ikun hemm anka sabiex anka ċittadini jkun jistgħu jaċċettaw iktar ir-riformi strutturali illi jkun hemm. Aħna diġa kanna tuq il-ġimgħa li għaddiet u mod partikolari u rejna tħassib tagħna dwar kontratti u għedna li niprefera nipreferaw illi ikun hemm implementazzjoni sew ta' dak illi diġa ksibna fil leġizlazzjoni qabel ma ikun hemm pis żejjed brown ġdid u nisperaw illi dan ser jingħata konsiderazzjoni l-prinċ tagħna ser ġenata konsiderazzjoni. Issa ser nagħti il-kelma l Oliren għandu 10 minuti sabiex jippreżenta il diskors u mbagħad nagħtu il-kelma lil kummissarju wara li jispiċċa is-Sur Oliren. Grazzi Sharon, onorevoli membri. Il-Warren of Sar tajjeb lilkom il-koll. Jina fil-fat kontent li qiegħed hawnhekk u tal-waqt fl-imkien mal-kollega tiegħi Lazlo Ander sabiex nippreżenta lilkom ir-rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż hekk kif adottati mill-Kummissjoni lejla ħarta Mejju. Is-Semestru Ewropew għal koordinament eh, ekonomiku fil-fatt issa qiegħed fit-tielet ċiklu tiegħu. Id-dialogu ekonomiku tal-lum huwa opportunità sabiex fil-fatt eh, nenfasizzaw il-valur miżjud tal-Parlament Ewropew għall-effettività tas-Semestru Ewropew fil-kuntest diffiċli ekonomiku attwali huwa ċar li rridu nagħmlu l-almu tagħna sabiex jirnexxielna nerbu l-kriżi tal-qatt u nerġaw lura għal irkupru u tkabbir fl-Ewropa. Għalhekk qed naħdmu għal żewġ għanijiet fl-istess ħin sabiex irridu li kunem eh, tkabir sostenibli u anke il ħolqien ta' xogħol sabiex ikollna konsolidazzjoni gradwali għal finanzi pubblika u fil-fatt dawn huma il-bażi tal ta tagħna. Nixtieq ngħid ukoll li meta jiġu adottati dawn rakkomandazzjonijiet huma ser isiru rakkomandazzjonijiet tal-Kunsill u għalhekk dan fil-fatt jenfasizza l-impenn minn naħa tal-Stati membri u responsabilta kollettiva tagħhom għal dawn rakkomandazzjonijiet ta' politika. Għattilet sena għamilna u kol rekomendazzjoni speċifiċi għal zona tal-euro dawn jindirizzaw kwistjonijiet illi għandhom eh, għandhom xaqsun specialment ma oqsma fejn il-grupp il tal-ewra fil-fat għandu ċerta responsabilta. Għanna bżonna rġan bilanċjaw il-ġdijt l-ekonomija tal-zona euro. Din diġa qed issir wara li kienem eh, ħafna zbilanċi ekonomiċi li mhumiex sostenibbli matul dan l-aħħar deċenni dawn l-aħħar xar snin u essenzjali dan il-proċess ta' branċjar mill-ġdid u riforma jiġi segwit b'determinazzjoni mill-istati membri kollha. Dawk kemm minn dawk illi għandhom deficit kif ukoll minn dawk illi għandhom bilanċ favorevoli. Per eżempju, rekomandazzjoniet tagħna lil Ġermanja jinkludu il kunem tkabbir tal-paga sostenibli sabiex fil-fat jappoġġa il-domanda domestika dan u jgmur fl-imkien ma passi oħrajn bħal daqqas ta' xi għolin, kif ukoll kontribuzzjoni ta' sigurtà tnaqis fil-kontribuzzjoni ta' sigurtà soċjali speċjalment għal dawk li jaqalaw eh, paga baxxa fil-Ġermanja. Li eh, konna konsolidazzjoni fiskali u riformi strutturali għadu meħtieġ sew fl-Ewropa minħabba livelli orja ta' dejn kemm privat kif ukoll pubbliku bl appoċċ tal-Parlament Ewropew aħna trasformajna il-patt ta' stabilta' u tkabbir sabiex ikun sabiex il-pass ta' konsolidazzjoni kun aġġustat sakemm ikun hemm kredibilità fil-politika fiskali. Dan tejjeb il-kredibilità, il-kredibilità u anka il-qafas ta' governanza. Flimkien ma' miżuri oħrajn li ttieħdu mal l e tana il tana lok illi il-pass ta' konsolidazzjoni fil-fatt jiġi mnaqas bin nofs meta komparat ma' sena li għaddiet. Issa flimkien ma' regoli tal-pat il-Kummissjoni tirrakkomanda li l-Ungarija, l-Italja, l-Latvja, Litwanja, Rumanija fil-fatt ikun jista' joħorġu mill-proċedura ta' deficit eċċessiv jew l-IDP. Eh, bħala konsekwenza ta' dan, xaktar xekkem 16 stat membru fl-IDP wara dan ir-round li ġifiri mill-2011 li lawn il-lammont ammont ta' pajizi ta' stati membri fl-IDP naqsu minn 24 għal 16, 24 għal 16 f'sentejn Issa għal-Belġu, l-Olanda u l-Portugal aħna qed nirakomandaw li l-estensjoni tal-data ta' skadenza għal korrezzjoni tiġestiża b'sena. U għal Franza, l-Polonja, Slovenja u Spanja qed nirakomandaw l-estensjoni eh, ta' data ta' skadenza għal korrezzjoni tiġi estiża fil-fatt għal sentejn. Sabtan il-semestru Ewropew aħna Għabbilla daw rakkomandazzjonijiet flimkien ma' riformi strutturali b'deċiżjonijiet fuq konsolidazzjoni fiskali. L-Istati membri aħna l-om li għallok l-Istati membri li aħna rakkomandajna li kull hemm estensjoni tal ta' data ta' skadenza, dan minni jihsa biex ikunem il-ċans illi huma jkun jistgħu nagħmlu l meħtieġ u saħħu anka il-pedamenti għat kabbir u il-ħolqin ta' xogħol. Issa se nitkellem fuq xi pajjiżi eh, partikolari. L-Italja għamlet aġġustament fiskali kbir f'termini strutturali dawn l-aħħar sentejn u id-dukunu ċerti il deficit jibqa taħt it-3% u u jisegwu eh, budget bilanċjat. Flimkien ma' riformi strutturali, anzi riformi strutturali li u li jitkomplew dawn għandu jkun il-muftisa biex kunem il-kupru għall-Italja u rridu kol e, jħalsu il-dejn kummerċali li għandhom ek kif flimkien skont il-bilanzi tal-Kommissjoni mal-Gvern. Issa l-Franza ħna niproponu estensjoni għal sentejn sal-2015 u Dan ir-rekomandazzjoni u rekomandazzjoni għal aġustament fiskali strutturali bejn 2014 u 2015 huwa ftit inqas minn dak illi għamilna din is-sena. Importanti ħafna li Franza tuża dan iż-żmien addizzjonali li għandha sabiex tindirizza l-problemi li għandha għal kompetitività ekonomika. Aħna nixtiequ li aħna rakkomandaw ukoll li Franza kompli tnaqqas il l-spiża tax-xogħol speċjalment eh, permezz ta' kontribuzzjonijiet tal speċjalment billi tkomplet naqqas il-kontribuzzjonijiet ta' sigurtà soċjali l-ambjent għan negozju l-innovazzjoni u kemm il-firm kemm il-kumpaniji kun saw jistgħu jesportaw mod partikolar meta nitkellmu dwar semiz u anke kumpaniji ta' daqs medju dan kollu għandu bżonn jiġi imsaħħaħ il-suq u l-funzjonament tas suq tax xogħol għandu bżonn jiġi ikompli jiġi msaħħaħ u l-miżuri ta' riforma fil-sistema ta' pensjonijiet għandha tkun speċifikata sal ħarta ta' dis-sena sabiex is-sistema kollha tilħaq bilanċ mod sostenibbli sal-2020. Spanja wkoll għamlet riformi dan ħar sena iżda id-dejn għadu ehm, kwistjoni li tinkwetana. U Spanja wkoll et eh, tressa u koll program ta' riforma nazzjonali li huwa huwa tajjeb rekomandazzjoniet tagħna huwa li nkomplu nappoġġaw l-implementazzjoni ta' dan il-programm. Is-Slovenja wkoll eh, indirizzat l-izbilanċ eċċessivi li ġew identifikati f'April li għadda issa titkompli taħdem malajr bir-riformi fuq ir-riformi billi eh, per eżempju tagħmel dak li hemm bżonn sabiex tirranġa il-problemi fis-settur bankarju tagħha. Dan il-pass ta' riforma għandu bżonn eh, jibqa' għaddej passi maġġel u meta ikun lest il-strateġija u riforma ta' strateġija għandha twassal sabiex ikun hemm korrezzjoni tal-iżbilanċi fuq livell sostenibbli. Fl-aħħar mill-aħħar rakkomandazzjonijiet fuq riformi strutturali tagħna huma kompluti, konkreti u preċiżi iktar minn qatt qabel. Dawn jirriflettu l-esperjenza tagħna anka speċjalment wara li kellna aktar eh, ftehim ta' dak li qed jiġri u l-konġestjoni li kien hemm f'ċerta pajjiżi wara wkoll l-informazzjoni li ġbarna f'dawn l-aħħar tliet snin. Ir-rakkomandazzjoni tagħna se jkunu effettivi biss jekk ikun hemm fil-fatt diskussjoni miftuħa fuq livell nazzjonali kemm il-Parlament Ewropew kif ukoll il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol kuċċjali hawnhekk. Ehm, Il-Kummissjoni qed taħdem flimkien ma l-istituzzjonijiet u il-pajizi. Aħna rridu li kunem sfobija bejnietna sabiex inkoplu naħdmu għal aħħal intax xogħol u li kunem ekonomija stabli naf illi riformi strutturali huma diffiċli u għalhekk jiena nixtieq nagħmel sejħa lil l-pajizi qabel il-Konsil tal-Ekofin u ngħidilhom li sabiex dawn ir-riformi dawn rakkomandazzjonijiet ma fil-fatt ma jdajfuhomx, irridu għom sew iżda ma jdajfuhomx qabel jiffirmaw fil-fatt qabel jiffirmaw il-ftejm wara l-Konsil. Onorevoli membri, L-Europa għandha bżonn riaġustament mill-ġdid ekonomiku fuq diversi livelli, il-politika il makroekonomika edaf edin fis-seħ sabiex fil-fatt jiffaċilitaw il-kupru ekonomiku, il-politika monetarja għadha waħda akkomodattiva. Il-financing traps tal-SMEs tiġi indirizzata ħad tiġi indirizzata fil-fatt fil-Kunsill il-ġimgħa li ġejja. Huwa ta' importanza kbira illi dak li ħloqna permezz tal-konsolidazzjoni tintuża mill-Istati membri sabiex ikun jista' jimplementaw riformi strutturali li huma meħtieġa sabiex fil-fatt inkunu nistgħu nilħu l-potenzjal ta' tkabbir tagħna u nkunu nistgħu noħolqu iktar xogħol. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi tassew. And, and, and a round of applause for coming in exactly on time. Eh, et namlu dan il-round ta' ċabċi, preżat fil-waqt u suppost għandu jgħina issa. Jgħina sabiex naddu l-komissarju Andor sabiex jitkellem għal 10 minuti jekk joġbu. Grazie, Signora President, il-Wara Nofsnar Ittajeb, Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew u fil-portafol tijaj, il l-involviment fis semestru Ewropew u rajna li dan kien bazat fuq erba dokument importanti li aħna ħriġna bihom f'dawn l-aħħar 16 il xahar, il-pensjonijiet, il-pakket ta' impjiegi ta' sena l-oħra, il-pakket tal impjiegi ta' settembru u kol il-pakket ta' investiment soċjali ta' frar illi għadda. Ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi li ġew proposti din is-sena jibnu fuq il-ħidma pendenti u kol dwar dawn il-pakketti u l-qafas eh, ta' sorveljanza multilaterali fejn il-Komitat tal-Impjigi u dak tal-Protezzjoni Soċjali kellu rwol kritiku meta u għamel monitoraġġ ta' l-iżviluppi fiħdan l-Istati membri u għen sabiex jiġu identifikati l-isfidi l-enin għal kull Stat membru. Dan għamlu għabbażi tal-ħidma ta' dawn l-Istati membri. Meta jiena rajt il-lista konkreta rakkomandazzjoni ta' l ta' din is-sena jiena minn din il-lista nixtieq nibda eh, b'waħda li marbuta ma' deċiżjoni tal-lum il-kooperazzjoni fil- fis-servizzi pubbliċi tal-impjeg illum kien hemm proposta importanti dwar il-kooperazzjoni ta' servizzi pubbliċi ta' impjiegi fl-Unjoni Ewropea. Il-proposta ġiet eh, mresqa mill-Kummissjoni ser jiġu stabiliti standards u punti ta' referenza wkoll ukoll skambju tal-aħjar prassi sabiex ikonna koordinazzjoni aħjar tal-politika tal-impjiegi fost l-Istati membri. Dan huwa importanti fil-kuntest ta' CSRs ukoll għaliex numru sinifikattiv ta' stati membri li jinkludi l-Belġu u l-Ungerija irċiva rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi sabiex isaħħu il-prestazzjoni u il-mod ta' kif jaħdem is-servizz pubbliku tal-impjiegi dawn is-servizzi dawn l-istituzzjonijiet ser ikollhom rwol ewlieni meta jiġu implementati proposti importanti meta jiġu biex jittejbu l-opportunitajiet ta' impjiegi tal-Ewropej b'mod partikolari ta' zazax F'dawn il-ġimgħat aħna qegħdin nitkellmu ħafna, din nitkellmu ħafna aktar minn qatt qabel dwar il-qatt fost iż-żgħażagħ mhux biss l istituzzjonijiet imma wkoll formats differenti ta' uffiċjali tal-impjigi fl-istati membri u l-ħtieġa waħda immedjata. L-iktar sfida ekonomika u soċjali, l-ikbar sfida ekonomika u soċjali tal-Ewropa hija dwar dan irridu nindirizzaw dawn il-livelli inaċċettabbli tal-qatt fost iż-żgħażagħ u huwa ovvju illi għandna bżonn azzjoni speċifika u immedjata. U d-dinja parti wkoll mill-problema aktar wiesa tal-qatt fl-Unjoni Ewropea passi konkreti u immedjati jridu jieħda sabiex rridu jiġu mittieħda sabiex nimplementaw il-garanzija ta' żgħażagħ u rridu niżguraw illi iż-żgħażagħ kollha taħt 25 sena jirċievu offerta għall impjieg, edukazzjoni kontinwa, apprendistati u taħriġ fi żmien erba' xhur meta huma jsiru qiegħda jew jitilqu mill-edukazzjoni formali, transazzjoni mill-iskola għax-xogħol għandha tiġi faċilitata permezz ta' inċentivi finanzjarji għal kumpaniji aktar apprendistati u talim ibbażat fuq ix-xogħol ukoll għandna naqsu l-ammont ta' persuni li joħorġu kmieni jitilqu kmieni mill-iskola. Il-qat fuq meta twila ta' żmien fl-Ewropa huwa teddida oħra l-istabilità tas-suq tax-xogħol u għas-soċjetà. Għandna bżonn appoġġ aktar effettiv għal qat fuq medda twila ta' żmien u irridu nappoġġaw il dawk li ma jinsabux fi suq tax-xogħol sabiex ikun hemm assistenza li lil dawn il-persuni li għandhom abiltajiet partikolari u kol assistenza lil min ħaddem u jagħti fittex dawn l-abiltajiet kif ukoll apprendistati għal persuni ikkonċernati il-kooperazzjoni bejn is-servizzi pubbliċi li nasħaq dwarhom fl-introduzzjoni tiegħi huma relevanti hawnhekk dan ir-rigward. Il-politika imtejba u attiva ta' suq ta' xogħol, jiġifieri servizzi pubbliċi tal-impjiegi aħjar għandu jkun priorità tal-investiment tagħna sabiex nejnu l dawk li nsabu edha li għagħaw jitħlu fis suq ta' xogħol il pakkett ta' CSR u koll jisħaq illi żviluppi ta' salarju f'pajjiżi jekk imsejħa ta' surplus għandhom effetti pożittivi fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa ewlieni u għandu jgħajna sabiex nirreflettu aktar dwar kif id-djufijiet ta' stat membru partikolari ikollhom impatt negattiv fuq il-sitwazzjoni tal-leqreb imsieħba tiegħu. Il-lodda ta' semestru Ewropew għandhom jittejbu sabiex intejbu l-koordinazzjoni tal-linji ta' politika fil-kwistjonijiet soċjali u ta' impjiegi. Ħafna MCSRs u madwar il-faqar, il-faqar fost iż-żazax fost it-tfal b'mod partikolari. Irridu nsaħħu social safety net sabiex niġildu il-faqar u dan għanna namluħ billi intejbu l-effettività tal-benefiċi u servizzi. Il-pakket ta' investiment soċjali jatina gwida taħt it-titlu ta' investiment fit-tfal. Xi stati membri irċevew CSR speċifiċi, Rumanija, Bulgarija, Lungarija, ungerija Slovakkja, Repubblika Ċeka dwar ir-Roma e kif gruppi vulnerabli u zvantagġati par Roma jiltaqgħu ma' integrazzjoni, problema ta' integrazzjoni fis-suq tax-xogħol ewlenin. Kwistjoni oħra importanti r-riforma tal-sistemi tal-kura tas-saħħa u kura fuq meda twila ta' żmien Dan il-punt għanna nindirizzaw ukoll dawn ir-riformi ser ikunu meħtieġa sabiex jiġi zgurat illi mhux biss ikun hemm sostenibilità finanzjarja imma aċċess xiera għas servizzi u kopertura imtejba eh, fid-dawl ta' soċjetà dejjem tixjih irdu ntejbu il-sistemi ta' kura tas-saħħa u nifukaw fuq il-prevenzjoni u l-ħajja indipendenti Fl-aħħar net, sinjuri, nixtieq insemmi l-appoġġ finanzjarju illi titina l-budget tal-Unjoni Ewropea sabiex nappoġġaw uħut minn dawn il-miżuri ta' politika illi jena tkellimt dwarhom illum. Il-Fond Soċjali Ewropew kif tafu għandu rwol kritiku x'jaqdi sabiex jgħin l-istati membri ħalli jimplementaw ħafna minn dawn ir-riformi ewlenin kif ukoll l-inizjattiva tal-qatt fost iż-żaza sabiex tappoġġa il-garanzija għaż-żaza il-lini gwida li hemm stabiliti fil-pakket ta' investiment soċjali u koll il-riflessjonijiet tal-semestru Ewropew tal-2013 serjeni li l-Istati membri sabiex jagħmlu ir-riformi meħtieġa sabiex jagħtu aktar appoġġ soċjali u li jessef kif ukoll l-inizjattiva tal-qatt fost iż-żaza huma inizjattivi importanti f'dan l-istadju E kif negozjati tal-MFF għadhom għaddejjin u qegħdin naraw illi qed hemm diskussjoni dwar uħud mid-dettalji l-aktar kruċjali, diskussjoni għaddejja fil-Parlament kif ukoll fl-Istati Membri. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much. Uh... Grazzi tassew, issa. Naddu għall-ewwel round ta' mistoqsijiet, l-ewwel round Ser ikonna tlet minuti mir-rapporters mill-Kumitat Ekon għal-rapport dwar is-semestru u rapport għall-opinjoni u koll ser ikonna mbagħad tweġibiet ta' ħames minuti mill-Kummissarju Eliza Kjosbuk. Grazzi, Signora President. Kummissarji, grazzi tal-li ġejtu fostna l-lum. aħna nistaw naraw fejn wasalna llum fir-rigward tar-riżultat tal-politika li adottajna sal-ġurnata tal-lum. Jina kuntenta għaliex illum għanna rakkomandazzjonijiet għall sbilanċi fiż-żona euro. U din kienet ir-raġuni tal-analiżi tal-, -analizi, tal Eh, proċedura ta' deficit eċċessiv tal-IDP u koll id-derogi li kienem għal-riformi sabiex wieħed jilħaq l-anijiet tal-deficit u tnaqqis tal-dejn. Iżda jiena nixtieq nagħmel xi mistoqsija ftit tal- Zminilu, l-President ta' Franza tkellem dwar ir-rakkomandazzjonijiet illi ġew imresqa' Il-Franza, Berlusconi, Stieden, l-Gvern Taljan, sabiex ma jżomx ma dan it tlieta filmija illi illi ġimitlu pala deficit, għalix skont dak li intqal l-Unjoni Ewropea ma tistax tkeċċi l-Italja u bekk ma tista tagħmel xejn l-Unjoni Ewropea mbagħad fi Spanja. Fost il- setat ewlenin tal-gvern tal-oppożizzjoni hemm bil sabiex eh, ma jibqax ikun hemm daqshekk politika ta' austerità. Issa l-mistoqsija tiegħi din meta kriżi tolqod mod daqshekk b'saħħtu, daqshekk qawwa lil ċertu pajjiżi. Il-miżuri naraw illi jdumu sabiex jittieħdu l-Portugal, il-Greċja u ċipru rajna x'kien il-każ tagħhom u bekk hemm sitwazzjoni globali dwar il-kwalità tal-programmi. Illi qed jiġu segwiti illum qegħdin naħsbu dwar aġġustament tar-riformi illi ma jolqtux b'daqshekk qawwa. U din hija t-tieni mistoqsija tiegħi. Il-Fond Monetarju Internazzjonali għamel xi stqarrit dwar il-Greċja. Hemm problema diffiċli fir-rigward ta' ċipru sabiex naraw min kien responsabli mill-miżuri. Dan biex natikom xi eżempju jew tnej. Issa dwar it-tupek, bloġika aktar stabli, ma tasbux illi wasal iż-żmien fejn it-trojka, il-kunsil, il-proċess tal-kunsil jiġi mibdul, mibdul b'metodu ta' akkompanjament tal dawn il-pajjiżi ikun hemm Ewropeġizzazzjoni tal-mekkanizmu Ewropew ta' stabilità. ċaġa ta' dan it-tip. E kif il-Kommissjoni? diġa qalet fl moddi Imbagħad għandi mistoqsija oħra, inizjattivi dwar il-grupp illi ser joħloq id-dejn sovran u dak li kien hemm miktub fit-tupek, meta ser jittieħdu dawn l-inizjattivi u l-Kummissjoni meta ser tagħmel xi ħaġa dwar l-istrument ta' konverġenza u kompetittività. U meta se titkellem jew se tibda taħseb dwar investimenti sabiex ikun hemm itkabbir fl-ekonomija Ewropea. Itkabbir ekonomiku huwa meħtieġ jekk aħna rridu niġġieldu kontra l-qatt. Grazzi. Ma nistgħux naqbżu l-ħin jekk jogħġobkom Veronika jekk jogħġob. Grazzi. Grazzi, sinjora President. Grazzi l kummissarji tal-li ġew hawnhekk f'dan il-kumitat jiena naħseb li importanti f'dan l-istadju illi nkunu nistgħu nallineaw il-politika ekonomika u soċjali jekk aħna rridu noħorġu minn din il-kriżi. Sinjura President, jiena ser nipprova nżomma tliet minuti. Ir-rapport il illi aħna provajna fil-Parlament f'termini ta' qatt f'termini ta' impjiegi iffoka fuq bosta punti ewlenin illi rridu nitrasferuhom f'rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi. L-ewwel punt aħna għedna il ntejbu l-implementazzjoni tal-miżuri meħtieġa sabiex noqorbu lejn miri tal-istrateġija 2020 mod partikolari dwar il-qat u tnaqqis tal-faqar. Punt ieħor illi refera għalih il-Komissarju Ren imma jiena mhux se nitkellem fit-tul dwaru, ma naħseb il-koll naqblu dwaru, huwa illi rridu nsibu bilanċ bejn il-konsolidazzjoni tal-budget u il-politika soċjali. Din għanda tkun u għanda tibqa tkun priorità. Jina għawnek ma naqbilx mal-kollega soċjalista tiegħi. Dak li għaddu kem ġi firma dak il-ftajim bejn il- l-oppozizjoni u l-gvern fi Spanja mhuwiex tri għal austerità imma pazza biex jinstabu ftejemiet marbuta mal-impjiegi. Umbat hemm punt ieħor il-ħolqien ta' l-impjiegi, impjiegi ta' kwalità. Pajjiżi bħal dak li ġejja minnu jien għandhom ikunu ta' priorità irridu nintensifikaw il-miżuri tas-suq, il-miżuri tax-xogħol, pa' servizzi ta' impiegi sabiex intejbu l-aċċess għax-xogħol u nevitaw illi ikun hemm persuni li jitilqu kmieni mix-xogħol. Dwar l-SMEs. Irridu niżguraw u niffaċilitaw il-finanzjament għall-SMEs u kol nestendu il- l-attivitajiet tagħhom. Issa għandi xi mistoqsijiet għall-Kummissarju. Għall-Kummissarji aħna inna nisimgħu dwar il-garanzija taż-żgħażagħ imma il-budget meħtieġ ser jiddependi fuq in-negozjati dwar l-MFF. Intom taħsbu illi l-istati membri jistaw jużaw dan il-budget allokat b'aktar intensità fis snin li ġejjin dan ser ikun tassew meħtieġ. It-tieni punt x'inhu? l-istatus tal-programmar mill-ġdid u l-allokazzjoni ta' 16 il-biljun euro mill-fond ta' koezjoni. Umbat, dwar is-swieq finanzjari u kif dan jolqot l-impjiegi, aħna ser ikonna unjoni akbar li tippermetti li l-SMIs jirċivu finanzjament, jkunu ġejjin minn fejn ġejjin dawn il pajizi dawn l-SMIs. Issa ħames minuti kull wieħed għal kummissarji jekk Kjosbok. Grazzi Sharon. Grazzi li żewġ rapporters għal kummenti tagħhom għal mistoqsijiet tagħhom. Jekk nirreferi għal dak li qalet is-Sinjura Ferrera dwar xi stqarrijiet ta' mexxejja politiċi fl-Unjoni Ewropea U ġus li nejdu illi riforma tal-Europa hija sfida kbira u dibattitu politiku f'ħafna stati membri tal-Unjoni Ewropea li jinkludu dak li interreferejt għalihom u riflessjoni ta' dan il-fatt u ta' dawn l-isfidi politiċi u ekonomiċi li bħalissa edin niffaċċjaw fl-Ewropa. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħna huma msejsa fuq analiżi ekonomika u aħna nixtiequ li nappoġġaw lill istati membri fi sħubija sabiex nirriformaw il-pajjiżi u ma jkunu jistgħu jisfruttaw il-potenzjal ta' tkabbir ekonomiku u ħolqien tal-impjiegi. Jiena qed nistenna perqa l-appoġġ tal-Istati Membri fil-Kunsill, l-appoġġ ta' dawn l-appoġġ ta' dan l-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet li proponiet il-Kommissjoni għal dawn is-27 stat membru dawn jinkludu dak li inti referejt għalihom fil-kummenti tiegħek. Dan ukoll marbut mal-mistoqsija tiegħek dwar l-istati membri iż u l-kbar fejn qegħdin nippruvaw nagħtu attenzjoni kbira għat trattament ugwali tal-istati membri kollha u nixtieq nirreferi għal każ ta' Franza illi spiss jinata bħala eżempju, aħna unnek irrakomandajna estensjoni ta' sentejn flok estensjoni ta' sena għal Franza fil-konsolidazzjoni tal-finanzi pubbliċi tagħha. Dan minnih minħabba l analizi ekonomika tagħna li urrit illi dan huwa l-aħjar mod għal Franza u zona żona euro. Franza għandha lan illi tnaqqas id-deficit taħt 3% sas-sena d-dieħla u kol għandalan illi kolla pozizjoni bilanċata tal-budget f'termini strutturali sa' sena 2016 il-Kummissjoni temmen illi dawn huma miri ottimisti immens u l-isforzi il wa previst minn tal-awtoritajiet mhuwiex kompatibbli mal- deficit eċċessiv ta' sena d-dieħla. Jekk ma jittihdux miżuri oħra sabiex insaħħu l-isforz għal din is-sena u nikkumpensaw nagħmlu tajja pal dak li aħna nikkonsidraw illi huwa xenarju makroekonomiku ottimisti żejjed. L-isforz meħtieġ li huwa meħtieġ sabiex naqsu deficit taħt 3% u l-impatt li aktar konsolidazzjoni jista' jkollu fuq it-kabbir ekonomiku fuq medda qasira ta' żmien wassal sabiex il-Kummissjoni għabbażi tal-analiżi ekonomika tagħha tipproponi estensjoni ta' sentejn għal Franza sabiex tirranġa id-deficit eċċessiv tagħha sas sena 2015 l-aktar tard. Aħna qegħdin naraw li huwa ta' importanza illi Franza tuża dan l-ispazju dan il-ħin sabiex tagħmel riformi strutturali fis-suq tax-xogħol fis-sistema ta' pensjonijiet sabiex l-ekonomija Franċiża tkun aktar kompetittiva u tkun tista' toħloq aktar postijiet ta' xogħol, aktar impjiegi. Intom staqsejtu dwar kif taħdem it-trojka u l-prospettivi li namlu azzjonijiet ta' stabilità aktar Ewropej. Intom forsi tiftakru illi id-deċiżjonijiet illi jinħoloq dan il-modell attwali ta' trojka tliet istituzzjonijiet il-Kummissjoni il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF, id-deċiżjoni ittieħdet mill-Istati Membri ta' żona euro fir-rebbija u x-xitwa 2010 ħafna stati membri insistew li l-IMF ikun involut. Aħna qegħdin naħdmu b'dan il-mandat fil-rigward tal-programmi attwali tal-IMF u jena qed nistenna perqa li niddiskuti l-aħjar modi u l-aqwa modi sabiex namlu dan fil-ġejjieni e kif ikonna dibattitu aktar wiesa dwar il binem il ġdid tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Emmek u għallok u l-ħin fejn għanna niddiskutu per kif għanna norganizzaw l-azzjoni ta' stabilità tagħna meta pajjiż jiltaqa' ma' problemi li ma jistax jelibum. Sabiex jiffinanzja li l-nifsu, s naqbis il-ħin tijawnek, imma l-grupp ta' esperti dwar il-ħruġ parzjali eh, Ewropew ta' dejn, ġifiri Debt Redemption Fund, il-fond ta' fidwa ta' dejn, dan il-grupp ta' esperti palissa qed jiffinalizza il-setup tiegħu u l-għamla tiegħu u jiena qed nistenna illi fil-15 li ġejjin aħna ser nkunu nistgħu nippreżentaw dan il-grupp sabiex jibda bil-ħidma tiegħu qabel il-pawża tas-sajf. Lazlo. Lazlo. Dwar il-garanzija taż-żgħażagħ u l-programmazzjoni mill-ġdid illi kien hemm is-sena l-oħra iva ta' bil-ħaq. Dawn l-inizjattivi dwar il-qat fost iż-żaza b'mod partikolari l-garanzija taż-żaza issa qegħdin jingħataw aktar attenzjoni aktar minn qatt qabel, forsi tiftakru u rajtu dan il-livell ta' interess li beda f'Pariġi u f'Ruma u din il-ġimgħa f'Madrid u ser jintem f'Berlin fit-tlieta ta' Lulju. Għalhekk issa ħafna persuni huma mħasba dwar il-konsegwenzi tal-kriżi b'mod partikolari l-qatt fost iż-żaża. Xi drabi aħna kellna ninkwitaw sabiex sabiex ma jkunniex wis wiebel tant ikonna wiebel illi nittilfu il-tarbija. Edin naraw illi għatana deficit. L-inizjattiva ġiet proposta mill-Kunsill Ewropew fi frar 6 biljun euro u issa hemm ħabta illi niprofaw nsibu ftejim illi dawn 6 biljun euro għandhom jiġu antiċipati għall-ewwel snin tal-perjodu li jmiss għall-ewwel sentejn għat memx bil hemm xi mistoqsijiet tekniċi imma dan jagħmel ħafna sens f'termini ekonomiċi. Dawn is-6 biljun għandna narawhom bħala top-up xi drabi l-wieħed jassumi illi dan ser ikun l-unika baġit li ser jappoġġa il-garanzija tal-żazah u l-inizjattivi tal-qatfos iż-żazah imma na ngħidu biċċar il-maġġoranza ta' riżorsi għall-inqas mill-Unjoni Ewropea ser jibqgħu ġejjin mill-Fond Soċjali Ewropew. Huwa inevitabbli illi l-ISF jagħti aktar riżorsi mill-istrument il-ġdid. Dan l-istrument ta' 6 biljun, dan l-istrument il-ġdid huwa għatopa f'reġuni speċifiċi fejn ir-rata ta' qat fost iż żazax hija aktar olja. Aktar olja minn 25%. F'ħafna pajjiżi diġà bdew it-ħejjiet wara illi il-Kunsill qabel fi frar hemm tħejjiet prattiċi ħafna anke f'pajjiżi fejn il-rata ta' qatt fost iż-żgħażagħ hija għolja mens u dan jinkludi lil Spanja ħafna mill-mistoqsijiet f'termini tal-fattibilità attwali tal-garanzija taż-żgħażagħ huma marbut ovvjament ma' Spanja u mal-Greċja. Iżda jiena nemmen illi jekk il-pakkett finanzjarju jiġi allokat b'mod li jinkludi riżorsi mill-ISF nazzjonali u koll l-inizjattiva tal-qatfost iż-żgħażagħ addizzjonali u r-riżorsi addizzjonali anke f'dawn il-pajjiżi se nkunu nistgħu nagħmlu fejżin tal-miżuri illi eventwalment eh, waslu għal garanzija ta' zazax xirqa. L-autoritajiet edin jaħdmu dwar dan u jena diskutejt magħhom f'Madrid f'Mejju u ġemaddiela se nkun qed niddiskuti magħhom fateni. l programmazzjoni mill-ġdid saret għabbażi tal-allokazzjonijiet attwali tal-perjodu tal-finanzjament attuali li ammontaw għal 16 biljun euro u qed jibbenefikaw nofs miljun. Zazuħu zazuħa fit minn stati membri fejn kellhom l-ola rata ta' qatt, issa dan irridun nqabluh ma' 5.5 miljun zazax li huma qatt fl-Unjoni Ewropea u mal-fatt illi sa dan it-tant ir-reċessjoni baqgħet għaddejja. Jiġifieri hemm ħafna aktar persuni illi saru qiegħda li sfaw qiegħda. U bekk l-effett ta' dan ma tantx jidher. Dan huwa sinjal ta' twissija jekk ir-reċessjoni tibqa' fil-pajjiżi ta' nofsinhar il-garanzija għażażaħ ser tkun diffiċli ħafna li impoġuha fil-prattika eh, b'riżultati illi jkunu tanġibli jkunu jidru eh, permess ta' dawn l-iskemi u bekku importanti illi nimplementaw unsegu miżuri ġodda sabiex nixprunaw l Impiegi u it-kabbir ekonomiku in ġenerali. Thank you very much. Grazie ħafna. Naddu għattini round għawnek. Għanna zawċ minuti għal kull kellim. Li kunu. Sergio Guterres Prieto, Niels Torvalds and uh, Maria Cornelson. So. Pablo. Grazzi, Signor President. Fost il-prioritajiet inklużi fil-starriċ annwali ta' tkabbir kienet illi ikunem self normali l-ekonomija, jġifiri. Ikunem livell normali ta' kreditu l-ekonomija. Il-kollega tiegħi Veronika Lope Fontania qalet illi dan huwa kapital biex jiffinanzja l-SMEs u mhux bħala funzjoni ta' fejn jinsabu iżda eh, bħala funzjoni ta' ta' tagħhom. Fl-2012 fil sħarri ċanwari ta' kabir, din il-kwistjoni kienet imsemmija bħala priorita. U iżda situazzjoni sitwazzjoni ma waqfitx mur ar speċjalment fil-pajjiżi ta' nofsinhar tal europa pal Italja u Spanja. L-SMEs hawnhekk irridu jħalsu eh, sa 70% aktar minn pajjiżi oħra biex jiffinanzjaw ruħom. U rajna wkoll li self naqas 23% għal dawn l-SMEs. U allura mingħajr dana kollu ma jkunx hemm il-kupru ekonomiku. Is-soluzzjoni ekonomika tinsab fuq livell Ewropew. Bek nixtiequ li supervizuru waħdini jibda eh, jippermetti situazzjoni fejn ikun hemm fluss ta' kreditu fej dan ikun hemm bżonnu. Allura, x'nistgħu nagħmlu biex intejbu is-sitwazzjoni, Kummissarju? U biex is-sitwazzjoni ma tmurx għall-ara li ġdini ilha mill-2011 priorità. Issa x'taqtu ukoll insembi eh, xa punt u danan preferenza għal-Kummissarju Andor. Il-priorità hija li niġidu il-qat, speċjalment il-qat fost iż-żgħażagħ. U jiena nfaħħar l-entużjażmu tiegħu dwar dan, iżda naħseb li neħtieġu nifqu naraw strategiji fuq żmien twil u naraw kif fil-ġejjini se eh, nindirizzaw dawn il-problemi serji ta' qatt u ġala darba qegħdin naqblu u qatt ma nixbaw nirrepetu illi nixtiequ aktar Ewropa, nixtieq nisma' minn għandek komissarju. Kif tippjana li fil-ġejjeni ikonna mutwalizzazzjoni parzjali tas-sistema tal-assigurazzjoni tal-qatt. Grazzi ħafna grazzi ukoll lill president Grazzi. Sergio. Grazzi, President. Komissarju Ren. Għandak nixaqsam il-rekomandazzjonijiet eh, ta'kom. Intom eh, u inti u s-sur għandor edin emmek u aħna maħnix il-bot minnkom biss mill-lat ta' mill-lat fiziku. Iżda aħna l-bot minnkom ukoll fejn titlu l-femit Għaliex aħna diskutejna dan l-istħarriġ annwali ta' tkabbir u kenna wkoll membru soċjalista illi tkellem dwar il-konsekwenzi ta' politika tal-austerità. U għalkemm intom kontu ċħattu l-effetti u intom ukoll ġustifikajtu eh, l-iskeda l-miżuri, Xorta waħda jider illi għadna nikkonċentraw fuq l-IMF u għedin nifukaw fuq il-fat issa li għamiltu zbal. Minn kħi għadna kollu, pero, donkom għedin eh, għadkom tiddefendu l-istess strategija. Kommissarju, jekk inti taħseb illi soċalist sej ċaċ pilkom għalix fadal bis forsi eh, sentajn oħra l-estensjoni għal xi stati membri jew inkellek u hemm xi sistema fejn il-Ġermanja tkun tista' tnaqqas il-kwoti tagħha ta' nefqa soċjali, irridu naraw kif se noħorġu bħala Ewropa mill-kriżi u mhux nifokaw fuq politiċ, linji ta' politika li jkunu individwali li mbagħad joħolqulna falliment. U għalhekk xtaqt tweġiba fuq dawn il-punti, x'ġustifikazzjoni għandkom mal-fatt illi minkejja eh, li għaddew sentejn, xorta waħda għandna pajjiżi illi qegħdin jintalbu jkollhom tnaqqis tad-deficit darbtejn jew aktar li jkun ikbar minn dak li għandna fil-pattat stabilita u tkabir. Naf li inta tom referenza għal studju fejn tindikabu ukoll li jekk ikonna skeda differenti jew nbidlu l-għaniet ta' kull sena jista' ikun illi konna 85 biljon euro u anki e, nistimila aktar tkabbil f'termini annwali, allura, x-rizorsi ntilfu. jintilfu? Kemm il-persuna eh, baqaw barra minn l l-asijiet ta' l-mħabba l-qat jew minħabba eh, oċid biex jistudjaw u rajna li l-aħħar 14 il-tbassir tal-Komissjoni Ewropea ma kienux jinvolvu il-tkabbir minn ektar minn 9.1% għal. perċentwal, għara forsi wieħed irrid ibiddel il-mod kif jikkalkula dawn il-ċifri. il ċifri forsi allura ta' min jinnota kemm qed tkunu inkonsistenti bħala Kummissjoni iżda. Meta l-Istati membri jissottomettu il-pjaniet nazjonali tagħhom, intom dak il-każ imbagħad bħala Kummissjoni ma tgħidu xejn. U għalhekk nixtieq nisma' l-Kummissarju jiddefendi ruħu minn dak li qed jisma' mill-Grupp Soċjalist. President, Iva, naf illi għaw ħafna xinajdu, pero għaw min kol li irriti wieġeb u kol. Mela, il-kellim li miss l-Onorevoli Torvalds. Grazzi, President. Jina, ma nieħux pjaċir bil-mod kif id-diskussjoni ehm, timxi fil-komitat ikon. Eh, Donnu eh, Komissarju Ren kien kap tal-gvern ta' Spanja, l-Portugal, fos l-oħrajn tam l-aħħar snin, u dan nafu mhux il-verità iżda. Il-mistoqsija sa' Inti referejt għall-analiżi ekonomika. Iżda meta naraw mbagħad it-teorija li toħroġ mill-aspett ekonomiku, naraw li dinna tkun teorija li tkun tassew mbagħad fragmentata. Il-Phillips Curve, per eżempju, huwa każ. U ħafna ekonomisti issa qegħdin Eh, jaraw eh, l-impatt twil tad-depressjoni. U allura l-analiżi ekonomika eh, tiġib teorija frammentata, ġifiri nafu illi għawnek ma nkunux nafu eżattament x'qed isir. U bat meta naraw diskussjoni li jisponta mid dokumenti tal-IMF dana joħroġ fiċ-ċar. Jiġifieri, it-teorija frammentata kif qed tinfluenza il-modi ta'kom ta' kif intom tassew twetqu ħidma tajba. Grazzi. Maraja? Grazzi, Signora President. Grazzi ħafna tal-li uh, attendejtu, Komissarju Ren, Komissarju Andor. Jina xtaqt tinsaqsikom dwar il-progress ta'kom għal pjanijiet illi nsaħħu id-dimensjoni soċjali tal imju għaliex eh, kummissarju Ren diġa semma illi fappri il-proċedura ta' sbilanċi makroekonomiċi u l-scoreboard jistaw jiġu sviluppati iktar. Kummissarju għandar ukoll eh, semma l-scoreboard għal sbilanċi soċjali jiena tassew nilqa dawn il-sibijiet. il sibijiet u naħseb illi inna nistennewhom dawn is-soluzzjonijiet. Iżda il-mistoqsija tiegħi din. Kif se tiżguraw illi l-isbilanċi soċjali bħal pereżempju għad żejjed fost iż-żgħażagħ aktar eh, faqar, aktar aktar faqar u anki aktar eh, inugwaljanzi jfisser li sensibu soluzzjonijiet deċiżivi fir-riformi nazzjonali u anki fir-rakkomandazzjoni tal-Kunsill. Għaliex nafu li għanna proċedura tal deficit eċċessiv eh, fos l-oħrajn. U għallura għandkom indikazzjonijiet ta' kif eh, tistaw tipproponu proposti u dawna se jaslu qabel ir-round li jmiss tas-semestru. X'ta' tinsaqsikom ukoll dwar eh, l-involviment tas-soċjetà ċivili Tridu tammetu illi f'daw l-aħħar snin l-appoġġ pubbliku għal governanza ekonomika Ewropea ma tantx marret għall aħjar u allura kien hemm ħafna tħassib dwar il-proċess demokratiku involut. Issa e, grupp e, ta' soċjetà ċivili li tirrappreżenta dawn il-persuni involuti iħossu illi mhumiex tant involuti fil-proċess u allura hemm Pjana pjanijiet biex dawn jiġu involuti eh, se jkollhom possibilta biex huma jagħtu l-kontribuzzjoni tagħhom. Grazzi. Oli, jekk forsi tixtieq tibda inti ħames minuti jekk jogħġbok. Grazzi, Signor President. Nibda hmm, mistoqsija diretta importanti ta' l-Onorevoli Pidegan dwar self normali għall-ekonomija. Naqbel mal-proċess tal-finanzjament frammentat. E, L-Ewropa qed bat minħabba din il-ħaġa din dina qed ixxekkel it-kabir u forsi dan huwa l-element li l-aktar qed jistaġna l-tkabbir ekonomiku, speċjalment meta nqisu e, l-SMEs fil-pajizi tan nofsina tal-Europa bħal per eżempju l-Italja u Spanja. Għalhekk hemm il-bżonn illi inkomplu x-xogħol tal-manutazzjoni finanzjarju biex bekk ikonna l-Unjoni Bankarja u nieħdu inizjattivi fuq linji ta' politika biex bekk nindirizzaw din il-problema ta' finanzjament tal-SMEs li hija wkoll nassa ta' likwidità biex ngħidu hekk. L-ewwel qed irridu innatfu l-balance sheets tal-banek sabiex bekk jerġa' jkollna il fiduċja meħtieġa. Għalhekk huwa importanti li ikun hemm riviżjoni eh, tal-attiv individwali u kredibli tal-banek u dana se jsir mill-Bank Ċentrali Ewropew u anki mill flimkien ma stress test mill-Awtorità Bankarja tal-Ewropa. Mbagħad hemm bżonn ukoll li l-istituzzjonijiet kollha Ewropej jagħmlu da kollu li jistgħu biex jindirizzaw il-problema ta' finanzjament tal-SMEs u għalhekk il-Kummissjoni ħadmet flimkien mal-Bank ta' Investiment u anke mal-Bank Ċentrali Ewropew biex bekk naslu għal skema li tati għajnuna bla dawmin fejn il-Bank ċentrali ta' investiment e, jerfa l-ewwel garanzija ta' riskju ta' telf u mbagħad il-Bank ċentrali wkoll ikollu mandat tiegħu u deċizjoni jiddeċidi illi iżid daqs u l-volum tal-iskema biex bekk dana kollu jkollu impatt ta' veru reali fuq l-ekonomija Ewropea. Edin nifinalizzaw u koll rapport u proposta dwar dana kollu fiħdan il-Kommissjoni fl-imkien mal-EMB u l-ECB u aħna għedin naraw illi din l-inizjattiva nipprezentawa qabel il-Konsil Ewropew illi jiltaqa' iġimgħa d bat ikun importanti illi l-Kunsill Ewropew jagħti wkoll impetu qawwi għal din inizjattiva konġunta tal-istituzzjonijiet Ewropej biex bekk niskuraw illi naraw riżultati konkreti biex innaqsu l-ispejjeż tas-self għal SMEs biex bekk huma jkollhom aktar kreditu fl-Ewropa. Sur Gutierrez rifera għal rekomandazzjoni tiegħi u l-Komissarju u kol kellu rekomendazzjoni tiegħu. Dawn ir-rekomendazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi ġew prezentati fit-29 ta' Mejju huma rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni kollha kemmi, Kummissjoni Ewropea kollha kemmi fuq livell eh, fuq deċiżjoni unanima huma prodotta ħidma sħiħa mis-servizzi tal-Kummissjoni kif ukoll mill-kummissari u l-kabinetti tagħhom u jiena niddefendi dawn ir-rakkomandazzjonijiet fil-qasam ta' politika ta' impjegi li ġi politika ġi timħejja mill-kollega u ħabti Landor u naħseb li u nistenna wkoll li kollegi kollha tiegħi jagħmlu l-istess ħaġa għal dak nixaqsam il- riformi strutturali u anki il-politika fiskali. Mbagħad kellna mistoqsija u referenza għal studji ekonomiċi u teorija ekonomika, l-analiżi ekonomika. Iva, il-qasam ta' teorija ekonomika hija waħda pjuttost frammentata palissa. Fil-Kummissjoni aħna ma niddependux fuq studju wieħed speċifiċu jew xi twemmim speċifiku wieħed ekonomiku, aħna eh, lesti u jiena dejjem nkun lest illi nwieġeb aktar fuq dan il-punt fil rong li mis għalix naf illi se jkun aktar mistoqsijiet dwar dana fil rong li mis għaliex jissosfikata li l-ħin u bekk inkomplu fil rong li mis. Il-qat fost iż-żaza mistoqsija kif niżguraw illi jekk ikun hemm problema fuq medda qasira ta' żmien jiġri mbagħad fuq medda twal ta' żmien, allura hemmhekk it-tweġiba eh, trid tkun fuq żewġ binarji. L-ewwel net il-qasam tal-politika tal-impigi u tas-suq tax-xogħol fejn irridu niżguraw illi tibdiliet li joħorġu mill-umbrella tal-garanzija żgħażagħ jorbot ukoll mar-riforma ta' taħriġ vokazzjonali f'ċerti stati membri fejn dan japplika biex bekk aktar mobilità fejn dana rajna li ma kienx tan preżenti u miżuri oħra. Dawna se jtejbu il-potenzjal b'mod ġenerali biex bekk ikun hemm aktar reżiljenza Eh, f'termini ta' suq tax-xogħol u najnu transizjoni mill-iskola għax-xogħol li nibnu suq ta' xogħol aktar resiljenti fi Spanja u pajjiżi oħra. Dana jirrekjedi ħarsa ġdida lejn il-kwistjoni tal-famużi kontratti sakemm ma nsibux mezzi oħra sabiex nelbu il-frammentazzjoni ta' suq ta' xogħol dawn il-pajjiżi. Iżda, il-binarju liħor u koll importanti, l-Unjoni Monetarju, iġifiri l-esperienza f'dan l-aħħar snin eh, turina li xaktar huwa veru illi il-periferija tal-Unjoni Monetarja hija sposta wis għal mekanizmu boom and bust, iġifiri kunem ħafna kapital, Umma mbagħad fin-naħa l-oħra jkollna reċessjoni u jkun hemm noqqas ta' elementi li stabilizzaw u biex bekk wieħed ikun jista' jirkupra mingħajr termin. U allura dan ukoll huwa punt importanti wkoll li jridu naħdmu fuqu għalhekk l-isforzi għandna l-isforzi fil-Kummissjoni u fis-sezzjonijiet oħrajn sabiex tassew ikonna Unjoni Monetarja Eh, importanti. Umbat kena l-mistoqsija dwar il-dimensjoni soċjali. Naħseb ukoll dan huwa punt importanti il presidenti ġimma l l-oħra wkoll eh, fakkar dan il-punt fil-plenarja fi Strasburgu aspett tassew importanti fil-rekostruzzjoni tal imu iżda eh, l-iskeda attwali wkoll tiġi koordinata mal-Kunsill Ewropew għaliex dak li konna għadin nippjanaw kienu tħejjijiet għal Konsill Ewropew li jmiss ta' Ġunju u jekk l-aġenda tal-Konsill jinbidel kif tiġa għadin jajdu li iġiviri l-aġenda tal-EPSCO u kol tal-Konsill EPSCO u kol se jinbidel il ġima Allura dak il-kas aħna nbidlu l-iskedi li kenna għal tħejjiet tagħna iżda ċertament jista' il-kas li xoll lejn l-element soċjali u fuq dokument tal-element soċjali eh, jagħmel referenza għal teoriji frammentati u l-impatt tagħhom. Mbagħad punt ieħor dwar assigurazzjoni eh, tal tal għaliex hemmhekk identifikajna id tjuffijiet jew id-deficits tal-Unjoni Monetarja Dawn jeħtieġu analiżi b'saħħita biex biex bekk nindirizzaw l istabilizzaturi fuq livell nazzjonali. Umbad kien hemm xi xogħol ta' esperti li sar miż-żewġ servizzi kemm ta' oli kemm tiegħi u kien hemm ukoll koordinazzjoni bejn iż-żewġ elementi kien hemm referenza għal dawn il-problemi fil-blueprint tal-aħħar sena u dana jirrikjedi ħafna attenzjoni u diskussjonijiet u nilqa eh, il-fat li il-parlament xi punt jew ieħor ikun hemm diskussjoni wkoll dwar din il-kwissjoni partikolari. Grazzi. Moment I can hand the chair over to Pervanche along with all the uh, timing troubles. Simela, <laughs> sena di l-presidenza l-Pervanche issa, li xissa naf li se kolla kwaċi diffikultajt fil-ħin, Grazzi kollega, tajtlu Narvi Beres, mela, it-tielet ranta kellima. Epping, Komitat tal impiegi Tusas, Ah. Isia, oui, je comprends que ça, ça provoque un certain mouvement. Donc. Eva, nifhem illi forsi kien hemm nuqqas ta' flejm hawnhekk. Ikon Sven Giegold. Imbagħad nibdew, nibdew Jan Epping. Żewġ minuti jekk jogħġbok. Grazzi, jiena xtaqt nagħmel mistoqsija lill-Kummissarju Andor, eh, kellu intervista fil-April ta' 29 ta' April u fil-intervista ma' gazzetta Ġermanis għalet għalili l-idea li nintroduċu salarji minimi, eccetera, għaġviri ah, fl-intervista kienet jitkellem fisem il-kolleġġ ta' kommissari. Din hija l-pożizzjoni uffiċjali tal kolleġ ta' kommissari jekk iva Kummissarju Rain. Għalfejn dana kollu ma kienx inkluż fil-abbozz ta' rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi preferenza għal Ġermanja, ġifri għandna diskrepanza bejn dawn iż-żewġ eh, pożizzjonijiet u xtaqna kjarifika dwar dan il-punt U anki jekk il-Komissarju Andor tkellimx fisem il komissjoni Grazzi. Si. Grazzi. Issa, s-sursusa għal eh, komitat eh, għal impiegi Dan ma kol ma jfissirx li dan kol ma jfissirx li hemm tibdil skont il li hija fil kontra in-nies Din dan kollu u priorità prijorità tal-Unjoni Ewropea u tal-pajjiżi sabiex fil-fatt insaħħu il-monopolju li hemm bħalissa. il kuntratti settorali qed jiġġebdu iżjed u qed jitħalla wis ftit lin-nies nies l-assigurazzjoni pubblika u s-saħħa u l-edukazzjoni u sistema ta' benefiċċji soċjali qed tiġi mnaqra. Is-sistema kollha ta' gvernanza ekonomika, semestru Ewropew, il mekkaniżmu ta' appoġġ Ewropew, l-Unjoni Bankarja, dan kollu qed dan kollu għet noħol uħ, għet jiġi msejt sabiex fil-fat il-pis nitfawħ fuq fuq il-nis, fuq dawk il-nis l-iktar li dawk il-nis li huma l-ifqar u fil-fat li kien irnexxielhom forsi fadlu xi ħaġa sabiex jużawha fi żmien ta' ħtieġa. Eżempju ta' dan kollu huwa deċiżjoni l-aħħar deċiżjoni verament diskustanti ta' diskustanti tal-gvern fil-Greċja sabiex jala l-istazzjonijiet ta' televizjoni u fil-fatt ikkeċċi 156 impjegat anzi 2600 impjegat. Dan ħajkun l-standard li nsegu bih is-sur Zvigold u mbagħad is-sur Engirtir. Sur Zvigold. Tlet mistoqsijiet fil-qosor. L-ewwel l-evalwazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet għal pajjiż tal-2000 għal pajjiżi għal 2012. Sfortunatament il-pakket li jiġi provdut mill-Kummissjoni ma publikax eh, eh, ma tax, anzi, vizjoni li wera li pajizi għamlu l-implementazzjoni kif suppost u li minn flok il-servizzi tal-Parlament Ewropew għamlu xogħol u għoddew 140 rekomandazzjoni tas sena li għadiet u 17 minnhom biss fil-fatt ġew eh, implementati bisħiħ mill-membri tal-Kunsill għaliex ma għamiltux studju ta' dan it-tip li kien ikun wieħed faċli u għaliex ma entux lilna nagħmlu dan sabiex fil-fatt hemm l-aktar faċli l-kunsill sabiex isegwi rekomendazzjoni li tagħmlu intom irridu u koll it-tini mistoqsija irridu nilqu il-miri tala tal-2020 iżda sfortunatament il-semestru il-rapport ta' dwar semestru Ewropew ma jitkellimx mod ċar dwar dak li laħqu il-pajjiżi u l-anijiet aw l-anijiet tagħhom u r-rakkomandazzjonijiet. U s-seba fil-fat għanijiet ewlenin. Sibna zbilanċi gbar, per eżempju, fejn 22 stat membru irataw rekomendazzjoni fuq il-xogħol kien hemm biss disa fuq l-innovazzjoni 8 fuq il-faqar u biss 2 fuq l-emissjoni tal-dioxid tal-karbonju. Tistaw tgħidulna x'ġifieri għaliex hemm dan l żbilanċ u għaliex ma mbutajtux iktar aġenda favur l-ambjent għalkemm dan joffrilna opportunità sabiex noħol uktar impjiegi nixtieq kun naf ukoll meta l-Kummissjoni ser tippubblika l-komunikazzjoni tagħhom dwar il-komunikazzjoni tagħhom. U l-komunikazzjoni tagħhom ma kienx tippubblikahom qabel Ġunju. Grazzi ħafna, nista' mistoqs jistgħu jiġu fil-fatt mil mill prezentanti l-għanam nek, aħna nixtiequ fil-fatt nixtiequ tweġiba miż-żewġ eh, kummissarji li huma. Is-Sinjura Xartiera, grazzi ħafna. L-ewwel mistoqsija tiegħi fisem bħala membru tal-Membru Ewropew tal-Social Fund fil-fatt l-ewwel mistoqsija tagħna hija garanzija għaż-żgħażagħ. L-ewwel punt li xaqt nenfasizza huwa li bħalissa il- meta tikkonsidra l-ammont kbir ta' żgħażagħ illi fil-fatt huma qiegħda fl-Ewropa għalkemm hemm differenzi bejn pajjiżi nfushom. fid ta' dan, intom għadkom l-intenzjoni illi iżidu għal 30 sena in-numru ta' jew l-età Eh, taż li jistgħu fil-fatt eh, jiberifikaw eh, minn din il-garanzija għaliex hekk inti żomm l-ammont ta' 25 l etanti ta' 25 ser taqta' barra l-ħafna nies jekk iżidu din il-garanzija għal nies sa' 30 sena ħajkollok grupp kbir li ser jiġu inklużi u mhux jiġu imwarba minn din il karismu Jek intom tridu wkoll tiġidu il-kriżi permezz tal-Fond Soċjali Ewropew intom saqsejtu sabiex nizorganizja ta' zazax, sabiex niġildu l-faqar, ikunem ikoll impjiegi tan nies li huma kbar fleta, kif nistgħu namlu kollox, dan kollox, ta kollha tirrekomendaw taħt il-Fond Soċjali Ewropew, jekk iridu kun effettivi, jekk iridu kun effettivi iridu li jkun hemm garanziji Il tkun hemm garanzija ta' biżejjed flus għal dan il-fondi u li 25% li hija l-figura li kellna f'moħħna għanna tkun l-ammont minnu sabiex nindirizzaw dan kollu 20 jew 21% mhuwiex biżejjed. Qabel nagħti il-kelma lill-Kummissarju nixi nilqa l-grupp ta' l-grupp ta' nies li ġew iżuruna, grupp tiegħi illi huwa involut fil-grupp Massif Mutwell illi huwa fil-fatt immexxi li fil-fatt huwa mexxi minn Deloħ, mill-Istitut Deloħ. Nagħti l-kelma lis sur Endoħ. Eżis membri, naħseb li safejna finanzi iktar tard din il-ġimgħa ser nadottaw eh, Se nagħtu iktar informazzjoni anzi dwar il dwar il l-impjiegi u dan sejtikom jiġikom iktar informazzjoni minn istantikom jien bħalissa sar gwerd is-snin xort jar differenza bejn l-età ta' 25 u 30 sena Fil-fatt huwa minn nridu nagħmlu iktar għal dawk in-nies li għandhom iktar ma' 25 sena, però personalment nixtieq ngħid li għandna bżonn niffukaw l-iktar fuq l-implementazzjoni tal-garanzija għaż-żgħażagħ għal dawk li huma 25 unqas dan il-biċċa xogħol id-diġà biċċa xogħol kbira u tirkedi ħafna xogħol ħafna riformi f'mod kbir ta' stati membri diġà qed eh, ikun hemm sforz irid ikun hemm sforz kbir min naħa ta' servizzi pubbliċi tal-stati membri differenti stati membri differenti irid ikun hemm kontributi kbar. Jiena minix kontra illi l-età titla' iżda l-ewwel naħseb illi għandna bżonn niffukaw fuq l-iskema oriġinali dak li diġà ġiri adottat fost il-Ministri li verament jista' jwassal għal differenza fl-Istati Membri. Dawk l-Istati Membri, speċjalment Franza per eżempju, illi diġà li għandhom ċerta lokal manuvrar qed jinkludu diversi skemi pilota f'bosta dipartimenti u naħseb illi dan huwa l-każ eh, fil-fatt f'pajjiżkom. Jina u koll ċert li diskussjoni dwar dimensjoni soċjali minix ċerta kull ħat iġi diskussa l-ħarġa din il-ġimma huwa fidejn president meta din titqiet fuq l-agenda u dak huwa kull ma nista' ngħid jiena sabiex ukoll nżid ma li fil-bidu. Issa rigward il- il-paga minn ma fil-Ġermanja. Il-kwota ħarġet bil-Ġermanja ma fimtiex jiena, Iżda, il-politika li enfasizzajna aħna, skont isu Zejtung, u dak li smajt anka mill-medja, mill-medja xandir oħra, skont il-semestru Ewropew li u dan, aħna enfasizzajna l-importanza tal-, tal tal aħna proponejna li kunem din hija importanti minħabba kompetittività u l-ġidda tagħna kontra il-faqar u anka l-aggregate demand. Għanna ftejim wiesa fuq dan kollu mhux l-inqas minħabba illi kien hemm viżjoni aċċettata illi li pagi għandhom jimxu it fit mal-produttività fl-Ewropa u Dan importanti ħafna speċjalment f'pajjiżi fejn dawn il-pagi fil-fat waqaw lura mhux biss fuq periodi ta' snin iżda fuq periodi ta' deċenju daw kompla jżid mal iżbilanċi li għandna u għandna bżonn fil-fatt naħdmu iktar f'dan il-qasam. Din il-qasam huwa importanti ħafna għal pajjiżi involuti kif ukoll iżda għal domanda kollha kemm fl-Ewropa u l-ekonomija Ewropea. Is-Sur Barroso fasizza dan ukoll meta għamilna il propos meta prezentajna rakkomandazzjoni għana fl-aħħar ta' Mejju. Għaliex aħna m'għandniex iktar punti dwar dwar l-ambjent, mannix iktar għanijiet favur l-ambjent. nina naqbel ma'kom li dan huwa importanti. Aħna provajna nintegraw kemm jista' jkun fil-periodu ta' tħejja dawk illi huma parti mill-grupp eh, tal-qalba provajna pr nkellmu l oħrajn anke fil-pakett ta' impjiegi kellna wkoll kollaborazzjoni ma' Sur Potoċnik. Tkellimna dwar il-kwistjonijiet ta' sostenibilità u kwistjoni ta' favor l-ambjent u impjiegi favor l-ambjent. Rajna x'hemm bżonn jiġi integrat fil-proċess. Iżda naħsbu illi dan id-deficit fil-fatt ħadna nota tiegħu u fi ċiklu li jmiss ser naraw kif nistaw aħna nipromuovu xogħlijiet favur l-ambjent mod aħjar. F'pjan ta' tsani ieħor illi fil-fatt fuq il-pjan ta' City Jobs kien hemm diġà e, enfasi fuq dan il-punt u nistgħu fil-fatt nagħmlu xi ħaġa simili fix-xogħol li jmiss tal-Kummissjoni. Grazzi ħafna lill-Kummissarju Ren. Issa. L-ewwel net, grazzi ħafna l-ewwel net dwar l-istepping. Ġi spjegat l-oriġini ta' din id-deklarazzjoni b'mod ċar. U jien mhux se rikkumenta fuq li fuq il-kummenti Issa rakkomandazzjonijiet speċifiċi għal pajjiżi bħal Ġermanja raġunijiet wara r rakkomandazzjonijiet u ma imnizla b'mod ċar fi dokumenti datati 29 ta' Mejju tista' tikkonsulta dan id-dokument. It-tri rigward is-sur bis-sosjetà sur Tuskas. Għam referenza għar situazzjoni attwali fl-IRT jina nista namel referenza t-wġiba tijaj fi sezzjoni plenarja tal-ġmali għaddiet tal-Parlament Ewropew, il-Komissarju, il-Komissjoni jensi, ma għanzi deċizjoniet tal- fil-fatta deċizjoniet tal-gvernijiet Grigi sa jiġu Insa narawhom fil-lenti tal jew fl tal-isports għadin jagħmlu fil-Greċja sabiex jimmodernizzaw is-sistema ehm, is-sistema tagħhom. Kollox qed irid iseħħ skont il għafas legali applikabbli. il-mezzi ta' xantir ma' part importanti ħafna tal demokratika Ewropea għalkemm il-Kummissjoni ma tistax fil-fatt telfasit jew tikmanda lil pajjiżi eh, x'għandhom jagħmlu iżda importanti li nħadnu l-valuri ekonomiċi fil-mezzi ta' xandir sabiex ikun ċerta għandna mezzi ta' xandir demokratiċi ta' kwalità. Għalhekk huwa importanti ħafna li nsibu soluzzjoni raġonevoli għal dan kollu u l-aħħar wara kollox l-aħħar ħaġa illi għandha bżonn il-Greċja kriżi politika oħra. Is rigward il-mistoqsija ta' Sur Gigol tint kellek tliet mistoqsijiet l-ewwel net. Rigward li kwantifikar tal-implementazzjonijiet ta' rakomandazzjonijiet li għamilna l-pajizi. Jina fil-fat grat għax xogħol li għamiltu fil-Parlament Ewropew, ix xogħol li għamil segretarjat tal-Kumitat Ikon, f'termini tal li kwantifikar tal-implementazzjoni tal-rakkomandazzjoni tagħna iżda jkolli ngħid li din mhix biċċa xogħol faċli għax għalkemm il-politika fiska il-politika fiskali ħafna drabi huma e, faċilment kwantifikabbli xi kultant trid tagħmel ukoll e, f'affarijiet oħra xi kultant trid tagħmel tbassir ekonomiku u trid konsiderazzjoni rif ta' riformi li ikunu seħ, riformi strutturali li ikunu seħew u dan kollu huwa aktar diffiċli li kwantifikaħ. Għalhekk irridu naħdmu flimkien fuq dan sabiex intejbu il-metodi tagħna u, u l-informazzjoni nata tkun tista' jkollha iktar eh, peace u tkun nistaw tina iktar, nkunu nistaw niksbu iktar mill-informazzjoni li nsibu. Nġu fl-imkien mal-Parlament Ewropew sabiex intejbu il-metodi tagħna fil-fatt. Issa, tini punt. Għamilt ukoll komment dwar l-izbilanċi li sem jew l-izbilanċi kif qed tarhom inti rigward l-investiment fil-qasam ambjentali jiena qasam ambientali nqisu bħala importanti ħafna mhux biss fil fuq meta twila ta' żmien iżda anke fuq meta qasira ta' żmien għaliex qed tgħin li l-Ewropa terġa' lura għal inqas u għal tkabbir ekonomiku. Rridu jkun hemm pjattaforma ta' effiċenza fir risorsi u il-pjattaforma ser fil-fatti miżuri E, fil ġejjien sabiex ikunu nistaw ikunu iktar effettivi u effiċenti fil-fatt fl-ekonomija tagħna. L-aħħar mistoqsija diġà wieġeb għalija Lazlo aħna qed naħdmu flimkien u fil-qos fi żmien qasir se nkun nistgħu nippreżentaw komunikazzjoni dwar dimensjoni soċjali ta' l-irdi fil-fatt. Grazzi ħafna. Issa naddu għal raba round ta' mistoqsijiet. Nibdew mis-Sinjora Marisa Mattias għal Komitat Ikon. Mbagħad eh, kelim għal Komitat tal-Impjegi. Grazzi ħafna. Grazzi President, grazzi Kummissarji tal-li ġejtu hawnhekk. Ovvju li fuqat li aħna qegħdin nippruvaw napprovaw rakkomandazzjonijiet tal-Istati Membri sabiex naraw x'kien il-bilanċ mir rakkomandazzjonijiet ta' qabel aħna nagħmlu żewġ mistoqsijiet l-ewwel net dawn ir-rakkomandazzjonijiet ġew imħarsa f'kull pajjiż u tieni net. Irridu nagħmlu din il-mistoqsija ir-riżultati li ħsibna li ħanilħu l-ħanjom jiena nixtieq nagħti eżempji ta' bosta pajjiżi, imma se nitkellem biss fuq il-Portugal, il-pajjiż tiegħi, dwar l-ewwel mistoqsija. Ġew imħarsa rakkomandazzjonijiet Kif nafu rakkomandazzjoni speċifiċi u madwar ftejim bejn trojka diġa saru evalwazzjonijiet minnaħa ta' trojka u ntqal minn kulħadd il rakkomandazzjonijiet kollha ġew imħarsa minnaħa tal-Portugal dwar ir-riżultati issa. Diġa hawnhekk l-affarijiet jinbidlu id-bassir tal-2013 minnaħa ta' Trojka jgħidu dak li ġej, jgħid dak li ġej dwar il-GTP ser ikun hemm 9500 miljun euro inqas id-dejn eh, anqas perċentwal, deficit. U dak li għandna qudiemna hawnhekk huwa l-eżempju illi il-Kummissjoni ma tistax tara l-evalwazzjonijiet tagħha l-istimi tagħha konfermati ma lħaqnihomx eh, dawn ir-riżultati u ma ġewx irranġati dawn l-iżbalji. Il-Kummissjoni taf taħseb li kien hemm xi żbalji l-analiżi ekonomika illi qed jagħmel il-Kummissarju. Ija tip ta' analiżi illi jider li suppost għana niksbu ċertu riżultati imma aħna bl li għanna fidejna dawn ir-riżultati maħniex narawhom. Grazzi Alejandro Serkas imbat l-onorevoli Voltmen Kol għal-Kumitat Ekon. Opportunità. Grazzi Komissarju u grazzi Iva, naħsbu li idea tajba il-kopru dibattitu kif ta' rakkomandazzjoni jistaw jiġu implementati. Ija l-istess kwestjoni kull sena il-ritmu xikultant jimbidel, li ħafna drabi l-affarijiet kollha jkunu l-istess iktar konsultazzjoni fiskali, iktar awtorità, affarijiet minn daw ġri, anke kil kriżi jew waħda kriżi ta' domanda jew kriżi ta' finanzjar għall smes il-soluzzjoni dejjem nibqgħu l-istess, dejjem nitkellmu dwar austerità u iktar tnaqis u iktar konsolidazzjoni fiskali. Jiġri xiġri, inti se jiġri xiġri, intom ser tibqgħu eh, tgħidu l-istess ħaġa. Min qed jipproponi dan kollu, intom qed tgħidu li dan ġej mill-istati membri u mis-servizzi. Nimmaġina li intom fil-fatt tħarsu l-Istati Membri u l-Bank Ewropew, iżda l-mistoqsija vera tiegħi hija intom tisimaw l-parlament jew anzi, għaliex mhux qed tisimawna, għaliex mhux qed tisimgħu lin-nies, l-ċittadini. Il-Parlament Ewropew wara kollox mhux proġett demokratiku għaw xi ħadd li jirrepreżenta lin-nies aħjar minn dan il-Parlament Ewropew. Għandkom bżonn intu għandkom bżonn twafqu distakki bejn l-istati membri differenti. Il-politika tagħkom qed twassal għall iktar distakki u il-differenza bejn il-nofsenar u tramontana tkopli tikber hija diżastru sħiħ. għettu il li għam bżonn insolvu il-problema tal- tal-pensjonijiet u set nitkellmu dwar l-età ta' 67 sena pala ta' tartirar f'pajjiżi. Għandna bżonn irridu hemm bżonn irid li jkun hemm sistema ġusta fil-pensjonijiet għaliex inkella ma ta' ċeklhom skonsolidazzjoni. U nix insaqsi meta ħajkona sigurta. Mieta eluf ta' ħaddiema diġa saqsew għalu dan, għalliren, għalix il-min tisimaw fil verita għantom, jew kien għalix għetem tisimaw l-istess nies. Grazzi ħafna. Issa, is-senjura Roman bat is-sur Bastos. Intom b'mod tajjeb tkellimtu dwar riformi strutturali sabiex tilħu rkupru ekonomiku iktar impjiegi. Hemm xi kollegi li jużaw l-IMF sabiex jagħtu kwotazzjonijiet iżda l-IMF ukoll tenfasizza illi hemm bżonn komplu nagħmlu riformi strutturali u nagħmlu taqis fil- fl-infiq u dan jurina li mixi fid-direzzjoni it-tajba fil-Greċja l-età hija ta' l-età tartarar hija fil-fatt 67 mela, u fi Franza l-età tartarar għada 60 sena għalhekk naraw li hemm distakki kbar. il-mistoqsija proprjetija hija oħra. Għal 3 snin kellna rakkomandazzjonijiet għal kull pajjiż, għal sentejn kellna eh, l-implementazzjoni ta' six pack u din hija l-ewwel sena ta' two pack. U l-mistoqsija tiegħi fil-fatt hi Meta tħares lejn ċerta pajjiżi bħal pereżempju Franza u l-Olanda, intom tajtu estensjoni tal-data ta' skadenza, estensjoni data ta' skadenza sabiex jilqgħu sabiex jilqgħu ċerta miri. Iżda rakkomandazzjonijiet tagħkom huma ambizzjużi u għal Franza huma preċiżi ħafna, għalhekk kif intom ser tużaw l-odot illi għandkom disponibbli għalikom permezz ta' six-pack u two-pack sabiex tinkoraġġixxu l-implementazzjoni ta' l-implementazzjoni ta' dawn rakkomandazzjonijiet bħal pereżempju fil-ħarifa fejna nippretendi li fil-fatt intu ħatam reviżjoni tal-abbozz tal-budget ħatħarsu biss il-figuri hemm kellha ħatħarsu kwalità tal-miżuri li ttieħdu għandna nistennew minn għandkom fix-xhur li ġejjin u anke fis-sena li ġejja. Grazzi. Grazzi Sassina Bastos, un bat uh, eh, Sra Bodimata. Grazzi President, żewġ mistoqsijiet. Waħda lill-Kummissarju Ren u l-oħra lill-Kummissarju Andor. Il-pajjiż tiegħi, il-Portugal, għamel sforz enormi sabiex ikollu rkupru finanzjarju, jagħmel riformi strutturali f'kuntest ekonomiku tassew żvantaġġat. Jiena nifirħilkom għal-ftejjin bil-Kummissjoni l-Bank Ewropew eh, ta' investiment u l-Portugal sabiex ikun hemm self għal smes Dinja xaġa ewlenija. L-ispejjeż eċċessivi ta' dan il-kreditu għandhom effett negattiv fuq l-ekonomija Portugiża iżda li l mill miżuri li semmew fil-ftejim x'miżuri oħra qed jipproponi il-Kummissarju Ren għal pajjiż tiegħi b'mod speċifiku mbagħad il-Kummissarju Andor. Kif taf fil-Portugal għandna l-ogħla livell ta' qatt fl-Ewropa għad fost iżaza u bekk qed nistennew xi mekkaniżmi marbuta mal-garanzija żaza jew xi miżuri oħra marbuta ma' l-ewwel post tax-xogħol jew inkella it-tnaqqis tal-persuni tilqu kmieni mill-iskola, il-kummissjoni x'qed tbassar bħala miżuri sabiex tittejjeb din il-qada. L-Onorevoli Podimata. Grazzi ħafna. Sur vice President tal-Komissjoni, Mrs. Komissarju. Nishti insaqsi dwar il-kwistjoni ta' eċċessjoni għal dawk il-pajjiżi għal erba pajjiżi, il-Greċja, il-Portugal, eh, l-Irlanda u Ċipru. Intom, aħna nilkom ftitilu fil-Kummerċ refer li l eċċessjoni li tagħmlu dal-pajjiż qed joħolqu ċerta problem, problema ta' demokrazija leġislattiva, demokrazija anzi leġittima u problemi ekonomiċi għaliex ma hemmx biżejjed memx bizzejed valutazzjoni tal-impatt u s-suċċessi tal-programmi li qed jiġu implementati. Aħna qed illi dan kollu qed joħloq deficit demokratiku u dan id-deficit demokratiku ma qed iwassal anzi għal qed iwassal għal eh, ħidma li tmur kontra dawn il-pajjiżi. Intqal fil-plenarja illi ċerta deċiżjonijiet u eċċezzjonijiet li kien hemm kien kienu deċiżjonijiet jittieħdu mill-gvern eh, Grek Untu għattu li tappoġġaw riformi fil-għetiseħu fil-Greċja. Nixi insaqsikom għalek il-Komissjoni Ewropea tista' tappoġġa deċiżjonijiet li fil-fatt imorru kontra regoli bażiċi ta' demokrazija u dan sabiex sempliciment eh, nilħu l-anijiet tal-programmi dan kollu eh, fil-fat isaħħaħ l-sforzi ta' riformija u fil-fat imur kontra u jimmina l-pajizi u nixti fil-fat intenni billi intom tatu ħafna importanza li trattament ugwali lil pajjiżi kollha nix erġa' nsaqsikom għal darba għaliex ma tidux integraw il dawk il-pajjiżi li palissa soġġetti għal programmi fil-proċess ta' rakkomandazzjonijiet li nataw għal pajjiżi sabiex ikun hemm verament diskussjonijiet demokratika bil-parteċipazzjoni tal-Parlament Ewropew dwar il-pajjiżi kollha. Grazzi. Euh, grazzi tassew ser nibdew bil-Kummissarju Ren din id-darba. Kummissarju? Grazzi, grazzi tal-mistoqsijiet tagħkom. Jiena ser nibda bil-mistoqsija ta' Sinjura Mattias. hawnhekk dwar il-Portugal, inti referejt għal Portugal. Portugal qed jiġi trattat b'mod partikolari, b'mod differenti għaliex huwa pajjiż ta' taħt programm bħal Greċja u l-Irlanda li huma soġġetti għal reviżjonijiet eh, kull erba' xhur. illi faċilitaw l-evalwazzjoni kontinwa tal-anijiet tal-programm u kol titjib tal-programm. E kif dan jiġi implementa dawn ir-reviżjonijiet għandhom żewġ anijiet monitoraġġ l-implementazzjoni tal-programm u mbagħad li wieħed jitgħallem mill-iżbalji u jqis l-esperjenzi tal-istess programm. Għalhekk huma aktar speċifiċi f'termini ta' gwida għal linji ta' politika aktar speċifiċi minn dawn is-CSRs. Għaliex qed isegwu din il-proċedura partikolari, sinra Podimata irreferit għal fatt jekk dawn it-tlet pajjiżi il-pajjiżi taħt program għandhom jkunu parti mill-proċess ġenerali ta' semestru Ewropew u l-politika u l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika tiegħu. Din hija xi ħaġa li rridu niddiskutuha u nistgħu niddiskutuha, iżda jiena ma ngħidx illi ma jkonniex daqshekk responsabilità fir-rigward ta' dawn il-pajjiżi għaliex aħna dan jina niddiskutuh ukoll f'dan il-kumitat u jiena weġib tal-mistoqsijiet tagħkom matul is-snin, is-snin u jiena weġib ta' spiss u b'mod regolari wkoll dwar il-linji ta' politika ekonomiċi u l-programmi ta' aġġustament ekonomiku tal-pajjiżi taħt programm. F'dan il-kontest jiena nixtieq ngħid u dan jorbot ukoll ma' round preċedenti tal-mistoqsijiet, eh, kien mistoqsija ta' Sur il-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni għandhom lan illi jimmiraw dawk l-sfidi ta' politika li huma speċifiċi għall-Istati membri. Fil-waqt li n-numru ta' dawn l-sfidi Xi drabi nkunu nistgħu nqabluhom fost l-istati membri iżda spiss ikunu differenti u bekk ma jkunx hemm paragonabilità diretta fost l-istati membri kollha f'ħafna mill-każijiet. Dan jirrifletti bidla fl-approċċ eh, taħt is-semestru Ewropew meta mqabbel ma l-istrateġija tal-Lisbona. Isur Serkas, nitkellem dwar ir-rwol tal-Parlamenti Nazzjonali, jiena niftakar li l-Parlament Ewropew ħa inizjattiva tassew importanti f'dan ir-rigward meta organizza il-ġimat parlamentari mal-membri tal-Parlamenti Nazzjonali u għalija importanti li l-Parlamenti Nazzjonali ikunu involuti fi stati u aktar bikri u ta' spiss fuq livell nazzjonali qabel ma jiġu adottati il-programmi ta' stabilità u ta' konverġenza xi ħaġa li l-Kummissjoni tilqaħħa bil-qawwa. Il-Kummissjoni hija disponibbli li tippreżenta dawn ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal pajjiżi wkoll kol kollha diskussjonijiet mal-Parlamenti Nazzjonali. Imma jiena rrid ngħid illi l-ewwel qabel kollox l-disponibilità tal-Istati membri. L-Onorevoli Voltman Kohli referit għal kwistjoni ta' kif rakkomandazzjonijiet ser jiġu segwiti u stib ta' monitorat ser ikun hemm jiena referejta rispons tiegħi li sur Gigold u importanti illi aħna matul il-ħarifa li ġejja naqdu dan ma' regolament ta' tupek dwar gvernanza ekonomika msaħħa u r-reviżjoni tal-abbozzi ta' budgets nazzjonali. Jista forsi ikonna checkpoint aktar importanti dwar l-implementazzjoni tal-CSRs kemm fil-politika fiskali kif ukoll fil-riformi strutturali li jinti referejt għalihom. U bekk it-tweġiba hija iva aħna fil-ħarifa li ġejja ser nirrevedu l-implementazzjoni ta' rakkomandazzjonijiet u idħul fi seħta tupek jatina opportunità tajba għaliex aħna stennejna li nevalwaw il-budgets nazzjonali wara nofs ottubru. U bekk huwa dritt tagħna u hija responsabilità tagħna li nevalwaw il-politika fiskali u r-riformi strutturali nafu illi linji ta' politika fiskali u maktar kwantitattivi u riformi strutturali u maktar kwalitattivi. Iżda huwa essenzjali illi fl-istess kuntest aħna nirrevedu koll l-implementazzjoni tar-riformi strutturali illi nixtieq nisħaq għandhom il illi jiġu segwiti fil-sitxur sa' 18 xar illi ġejjin u kif jiġu adottati. Dan għandu jisir kif jiġu adottati mill-Kunsil il-ġimma diħla. Grazzi, Surandur il femmit tal-Parlament Ewropew u il-Viċi President Ren huma tassew importanti għalina u koll il femmit tal-Parlamenti Nazzjonali. Biex natikum evidenza xjentifika unek illum intqajt mal-membri tal-Bundestag Ġermanis mill-grupp CDU. Sitta l-ġimatilu jiena zort il-Parlament tal-Latvja u l-ġimad diħla jiena ser inkun fil-Parlament tal-Greċja sabiex niltaqa mal-membri parlamentari tal-Greċja. Dan huma laqat importanti għaliex aħna nagħmlu skambju ta' femiet dwar ir-rakkomandazzjoni speċifiċi għal kull pajjiż u ma rridux ninsew l-irwol tal-imsieħba soċjali għaliex minnaħa tiegħi dan huwa kuntest tassew importanti sabiex niddiskutu l-AGS, l-istħarriġ dwar it kabir annwali u koll il-CSRs, mod partikolari il-sami soċjali tripartitiku u koll laqat oħra ma' min ħaddem u ma' trade unions. Bekk kif aħna nemnu illi il-ħidma tagħna kemm jista' jkun għandha tkun ibbażata fuq dawn l-iskambji demokratiċi Din hija prassi illi aħna rridu nkomplu sejrin biha u insaħħuha jekk possibbli dwar każ speċifiku tal-pajjiż. Is-Sinjura Bastos kelmet dwar il-Portugal u bekk hawnhekk nixtieq naħtaf l-opportunità sabiex insemmi il-laqa li kellna l-ġimgħa l-oħra mal-President tal-Portugal fi Brussell u Sur Barroso stidnu flimkien ma xi kummissarji u li inkludi l-loli u jiena stess u l-kwistjoni tal impiegi mod partikolari l-impjiegi fost iż-żgħażagħ ġiet diskussa fejn semma il-programm ta' żgħażagħ li għadu kemm ġie ġornat f'dan l-istadju u qed jilħaq design elf zazuhu u illi ser jiġu appoġġati grazzi għal dan il-programm xi sforzi jitħejji dwar kif għandna naġġornaw dak kollu li sar fuq il-livell tal-garanzija taż-żagħżagħ ukoll fil-Portugal eh, pajjiż li huwa taħt programm u d-Direttur Ġenerali Sur Rixel għada ser ikun fl-Lisbona. U d-diskussjonijiet tiegħu ukoll ser eh, jinvolvu dawn il-kwistjonijiet. Nittama li dawn it-ħejjijiet iwaslu għal riżultati tajbin fi żmien li għandna qudiemna. Grazzi. Grazzi. Grazzi tassew. Issa wasanna għall-aħħar round ta' mistoqsijiet u nibdew bl-onorevoli Diego Fejon Betes Ridluling. Mbagħad wara Isli rabti għal-Kumitat għall-Impjegi u anke jiena fisem il-Kumitat għall-Impjegi l-Onorevoli Fejo. Grazzi, President, l-ewwel qabel kollox nixtieq nifraħ lill-Kummissarji aħna ninsabu fi żmien importanti hawnhekk f'dan id-dibattitu dwar is-sitwazzjoni ekonomika l-Unjoni kollha b'mod partikolari iż-żona euro għaddejja minn dawn il-problemi ekonomiċi. L-anijiet tal-Kummissjoni dwar it-tkabbir sabiex ikun hemm tkabbir situazzjoni aħjar għall-impjiegi inċentivi għall-SMEs, għall-imprizi żgħar ta' daqs medju l-iktar fiż-żona euro. Inti dan qed tipproponilna l-kummissarji x'jaħsbu li x'jaħsbu x'għandhom xi jgħidu dwar is-sitwazzjoni marbuta mal-Programmi Nazzjonali ta' Riforma. Jien nista' ngħid dwar il-Portugal 12 fil-mija kien il-programm għat fl-impiegi qed nipprevedu li kona 18% sena d-dieħla. Dawn il-programmi ta' ġustament dwar il żona euro kif ser jizvolġu l-Komissarju għandon nisib nistaqsih x'jaħseb dwar is-sitwazzjoni tal-qatt. U itħassib li huwa marbut ma' dan il ma' din il-problema. Imbagħad il-Komissarju Ren x'ista jgħidilna wara l-istqarrijiet illi saru mill Rasmussen. Illi ikkritika mhux ħażin id-dew minn il-majnar tal awserita fil-pajjiżi ta' zonero liktar l-iktar u fl-Italja għaliex kontu dan jista' joħloq għawċ fis-suq tal-bonds. X'inhi il ja ġenerali li qed issegwi l-Unjoni f'dan ir-rigward? Għaliex huwa tajjeb illi jkun hemm leħen wieħed illi jinstema dwar din il-kwissjoni inti taħsibha bħali hawnhekk? l-onorevoli Lulling imbat l-onorevoli Rapti. Grazzi tassew. Fil-qosor. Jena nishtiq namel kumment ġenerali dwar ir-reazzjonijiet tal-gvernijiet għal rakkomandazzjonijiet illi ħarġu mill-Kummissjoni Ewropea. Bħala parti mis semestru Ewropew forsi tistaw tajdu illi il-gvernijiet ma jafux x'inhuma il-proċeduri il-proċeduri li huma stess iddeċidew dwarhom. Jiġifieri illi huma jgħaddu l-abbozz ta' budget tagħhom, il-Kummissjoni tam rakkomandazzjonijiet wara li eh, tindirizza dan l-abbozz ta' budget u mbagħad il-Kunsill Ewropew jieħu l-aħħar deċiżjoni. Iżda infatti meta l-Kummissjoni tippubblika rakkomandazzjonijiet tagħha u dak il-ħin il-gvernijiet il ħin il gvernijiet jitkellmu dwar dawn l-ordnijiet minn Brussell. Se nagħtikom eżempju mill-pajjiż tiegħi Lussemburgu. Il-Ministru tas-Sigurtà Soċjali tagħna qal illi F'rigward rigward ta' rakkomandazzjonijiet il-Kommissjoni il-Komissjoni mhix qed tieħu l-aħjar deċiżjonijiet jiena rrid illi ir-rakkomandazzjoni tkunu aktar stretti għal-Lussemburgu għaliex iva hekk għandhom bżonn f'Lussemburgu. Anke fi Franza il-President ta' Repubblika Franċiż ma tantx qatlura. Illi huwa ma kienx ser iċedi quddiem dawn l-ordnijiet minn Brussell Dan kollu huwa populizmu u hija xi ħaġa pjuttost skizofrenika. F'Lussemburgu wieħed mill-kumitati tal-Parlament tagħna ndirizza rakkomandazzjonijiet trattom u skopra li ma kien hemm xejn ġdid fihom meta imqabbel ma rakkomandazzjonijiet ta' snin ta' qabel. U bekk ma kienx hemm raġuni għal xi allarm imma iva misshom allarmaw ruhom għaliex kieku kienu l-istess rakkomandazzjoni bħal ta' sanza qabel kien ifisser li huma m'għamlu xejn, jew inkella m'għamlux biżejjed. Biss il-ħin tiegħek tgħid il-President. Jiena xtaqt nara reazzjoni tal-Kummissarji, jiena żgur li femmuk tgħid il-President, is-Sinjura e Rabti. Aħna għandna indikaturi ekonomiċi sabiex naraw kif sejrin l-affarijiet fil rigward tad deficit u id-dejn u għanna l-indikaturi soċjali sabiex naraw. Surren, nistan komplek jozbok? Din il-mistoqsija hija indirizzata lilek. Se nerġa' nirrepeti, għandna l-indikaturi ekonomiċi sabiex naraw kif mexjin fir-rigward ta' deficit u d-dejn għanna indikaturi soċjali sabiex naraw l-effetti soċjali, l-konsekwenzi soċjali tal-programmi tal-austerità illi qed jiġu implementati fl-Istati membri. Il-mistoqsija tiegħi. Aħna għanna nistabilixxu indikaturi tad demokrazija wkoll biex naraw x'effetti hemm fuq id-demokrazija bħala riżultat ta' kull programm li qed jiġi applikat qed jiġi implementat f'kull stat membru jien qed nistaqsi dan surren għaliex inti jew qed tippretendi illi m'intix tifhem jew m'intix tifhem. Il-Prim Ministru Samaras għam odwa waħda u mingħajr ma staqsa lill-Parlament mingħajr ma staqsa li l-imsieħba ta' koalizjoni, il-żewġ imsieħba l-oħra ta' koalizjoni fil-gvern, minnajr ma' għamil xi konsultazzjoni mal-ħaddiema, fiksur tar regoli kollha tad demokrazija huwa eh, għamel kol ta' stat. L-Unjoni Ewropea taħseb li dan huwa ġust, dan huwa korrett, l-Unjoni Ewropea dan taċċettaħ. Grazzi tassew. Il-President, jina l ewwel net komissarju Ren, nixtieq nibda billi nistaqsik mistoqsija dwar kemm taħseb li importanti l-opinjoni tal-esperti, għaliex jiena naħseb illi meta l-esperti ma jgħidux dak li aħna ridhom, jgħidu li inti tridhom jgħidu inti taħseb li mhumiex leġittimi. Xi stati membri ħassew illi l-IMF tkun assoċjata ma' Trojka għaliex bekk seta' jkollna ċertu għarfien espert, issa l-IMF bidlet jew irranġat il-politika tagħha u għalet għamlet żball dwar il miżuri multiplikaturi għall-austerita u bidlet il-linja ta' politika tagħha. Issa l-President Barroso u l-Kummissarju Redding qalu illi il-preżenza tal-IMF fi Trojka ma kienx għada leġittima. X'inhi l-evalwazzjoni tiegħek għal daqstant? Tal-arfin espert f'każijiet bħal dawn. Imbagħad hemm ċertu pajjiżi li għandhom ċertu idea partikolari ta' demokrazija, pereżempju l-gvern tas Sur Sarkozy, u ma wkoll ippruvaw jirriformaw il-pensjonijiet, imma meta għamlu dan il-pajjiż kien staġnat totalment kif taf il-President Holland iprova jarġa jirranka fi dialogu soċjali u permettinna niddiskutu dak li għandu jisir mod partikolari fis-suq tax-xogħol u r-riforma. U għalhekk. Inti taħseb li dak li qed tagħmel qed jgħin għad-dialogu soċjali u qed jgħin għal-demokrazija soċjali. Anka jekk id-dialogu soċjali wara kollox huwa dejjem involut fil-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-Komissjoni Ewropea. Fl-aħħar net jiena sorpriża immens illi l-ebda rakkomandazzjoni ma hi marbuta mar-riforma tat-taxxa. Jekk aħna irridu li jkun hemm strateġija xirqa s-sena 2020 f'sistemi fiskali, sistemi tat-taxxa illi jappoġġaw il-movimenti akkumulativi u l-profit fuq medda qasir ta' żmien, mem l-ebda rakkomandazzjoni imkien fl-ebda parti sabiex l-istati membri jkollhom sistema ta' taxxa illi tiffavorixxi l-investiment fuq medda twila ta' żmien wara kollox hekk teħtieġ l-Ewropa, grazzi. Ma nafx min jixtieq jibda tgħid il-President. Komissarju Andor, jekk jiena jekk nibda jiena se nirreaġixxi għall aħħar punt dwar il-tassazzjoni fil-pajjiż tiegħi xi drabi ma jkunux komdi bi rakkomandazzjoniet minħabba referenzi għat tassazzjoni. U hemm xi refer hemm ħafna referenzi dwar tassazzjoni l-iktar dwar ċaqli tal-tneħħija tal-taxxi mix-xogħol u l-pajjiż li inti ġeha minnu ukoll nota dawn ir-referenzi għaliex dawn huma importanti immens l-iktar fi żminijiet ta' kriżi. Dan huma importanti sabiex nżidu id-domanda għax-xogħol għaliex dinja naħa kruċali meta ħna jkonna reċessjoni. U bekk nixtieq nindirizza l-mistoqsija tas sur fejo meta huwa staqsini dwar kif għandi ninterpreta dawn iċ-ċifri 12% pereżempju ta' rata ta' qatt fiż-żona euro 11% fil-Unjoni Ewropea. Hawnhekk jiena nixtieq nisħaq dwar xi ħaġa partikolari, il-persuni jafu illi dan huwa livell qoli ta' qatt u ilu jiżdied bħala medja fl-Unjoni Ewropea, imma dan ma jikxifx l-essenzjali. L-essenzjali hija il-polarizzazzjoni hawnhekk wara din il-medja, iġifiri xi stati membri għandhom stabilità finanzjarja raġonevoli, saħħa situazzjoni tajba tal-finanzi pubbliċi u privati u kol tkabbir ekonomiku f'dawn l-aħħar sentej u kol tkabbir f'termini ta' impjiegi. Iżda minnaħa l-oħra grupp ieħor ta' pajjiżi illi ħassew il-konsegwenzi tal-kriżi tad-dejn, ħassewhom baktar qawwa għadhom f'reċessjoni, għadhom qegħdin jistennew ir-reċessjoni għas-sena d-dieħla minnhom u dawn huma dawk il-pajjiżi fejn il-qatt u dan inkludi l-qatt fost iż-żgħażagħ kompla jiżdied anke fl-aħħar sena illi għaddiet Bekk jiena naħseb li aħna għedin nfittxu il soluzzjonijiet ir-remedji, mhux bizzet li naraw il-medji, imma huwa importanti li nkunu speċifiċi f'termini ta' gruppi u ta' pajjiżi u bekk fil-preżentazzjoni aħna l-kol sħaqna dwar il-differenzi bejn il-pajizi ta' surplus u l-pajizi ta' deficit, il-konklużjonijiet differenti illi aħna qed ikonna nisiltu f'kuntesti differenti. U hawnhekk jiena ikolli ngħid illi mhuwiex minnu illi fl-Unjoni Ewropea kollha, fl stati Membri kollha, l-Kummissjoni qiegħda tisħaq dwar il-tnaqqis u l-awsterità. Jiena semmejt l-aħħar ġara tiegħi fil-Latvja, ir-rakkomandazzjoni speċifika qed testendi l-assistenza soċjali. Aħna ftit tal-minuti ilu ddiskutejna dwar il-Ġermanja fejn ir-rakkomandazzjoni hija ċara u qed tippermetti sabiex is-salarji jiżdiedu għal bosta raġunijiet. Aħna analizzajna il-każi speċifiċi, il kundizzjonijiet speċifiċi u s-sitwazzjoni speċifiċi f'bosta pajjiżi u aġġornajna ir-rakkomandazzjonijiet fejn kien hemm il-bżonn jew l-opportunità illi naġġornawhom dwar il-kwistjoni tal qat fost iż żaża diġà fiċ-ċiklu preċedenti sħaqna illi l-konsekwenzi tal-kriżi għandhom jiġu indirizzati mod partikolari għanna indirizzaw il-qat fost iż-żazah imma dan kien qabet ma qabel ma ġita dotata l-garanzija taż-żazah. Issa ġita dotata u għanna opportunità aktar konkreta, aktar immirata, imma għanna wkoll l-obbligu sabiex natu dawn ir-rakkomandazzjonijiet li l-istati membri sabiex u ma jaħdmu dwar il-garanzija għaż u ma jindirizzawx il-qat f'termini ġenerali biss. Grazzi. Olegan. Thank you, Madam Chair. Grazie, Signor President. L-ewel punt. L-Onorevoli Feju. Inti sħat eh, l-anijiet adattati li il-Komissjoni qed tappoġġa tkabbir sostenibli u l-ħolqien tal impiegi minħabba li indirizzaw din il-financial trap din in-nassa ta' finanzjament li l-SMI tidibatu minna u nistenna li l-Kunsill Ewropew ukoll minnaħa tiegħu kollu għan ambizzjuż f'dan ir-rigward għaliex neħtieġu nidwazzjoni biex ikonna azzjoni mill-istituzzjonijiet kollha il-Bank ta' Investiment, il-Kummissjoni u anki il-Bank Ċentrali Ewropew. Irreferejt ukoll għal stat attwali fil-pajjiżi ta' programm Minar ma nitlu f'wiz dettal xtaqt nisħa illi flimkien ma' l-gvernijiet rispettivi din noħolqu għal eżitu ta' suċċess mill-programmi ta' riforma ekonomiki u anki tibdil fiskali għall-Irlanda u l-Portugal. Fil-żewġ pajjiżi il-programmi mixin kif suppost u żewġ pajjiżi dan l-aħħar ibbenefiċċjaw ukoll minn mill digital tal-Eurogroup illi kunem hemm estensjoni tal-maturities u anki għal dak li xaqsat naqis tar-rati ta' interess u għedin naraw ukoll x'miżuri oħra nistgħu nieħdu xi miżuri oħra ta' prekautela nistgħu nieħdu li jkunu utli biex bekk naraw li l-ħruġ mill-programm ikun ta' sew ta' suċċess kemm għall-Irlanda kif ukoll għall-Portugal. Inti referejtu kol għal dikjerazzjonijiet tal-Sur Rasmusman li huwa membru tal-bord tal-ECB ma nistax u lanqas marrit nikkommenta minn stqarrijiet mill-Bank Ċentrali Ewropew, din hija xaġa li jistgħu jagħmlu huma il-femmit tal-Kummissjoni dwar politika fiskali hija xi ħaġa tistgħu taraw fil-dokument ta' politika li huwa parti mill-pakket ta' dokumenti li tiddiskutu llum. Eh, Signora Astrid, eh, Luling referit ukoll għal CSRs għal preferenza għal Lussemburgu illi ġew imħejjija b'mod serju u f'ċertu dettal minn naħa tal-Kummissjoni. Inti referejt mod speċjali għal kwistjoni ta' riforma tal-pensjonijiet. Naraw li huwa importanti li l-Lussemburgu jindirizza riski ta' sostenibilità li huma importanti iżda mhux diffikultà imminenti anki fid-dawl ta' nefqa fuq meta twila ta' żmien. Ir-riforma tal-pensjoniet tal-Lussemburgu ta' Deċembru ta' sena li għaddiet tista' titqis bħala l-ewwel pass fi direzzjoni tajba. U Lussemburgu bekk għandu jagħmel aktar u minn għal Per eżempju, il-nefqa għal-kura għanda tizdid żewġ punti perċentwali brabta mal-GDP biex bekk ikun hemm bilanċ tal-kontabilità fuq medda twila ta' żmien biex bekk ikun hemm ukoll sostenibilità u jitnaqsu id-diskrepanzi. Għalkemm il-Lussemburgu huwa fost istati membri l-aktar responsabbli mill-aspett fiskali, xort waħda naraw illi s-semestru Ewropew qiegħed jidentifika sfidi illi l-istati membri edin jiffaċċaw fuq medda twila jew medda medju ta' żmien. il onorabli Rabti għamlet referenza għall-indikaturi soċjali. Nindirizzaw dan il-punt fil-kuntest tal-komunikazzjoni twana dwar id-dimensjoni soċjali tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja, inti referejt tal demokrazija ċertament dan huwa valur essenzjali Ewropew u l-Kummissjoni hija gwardjana ta' trattati rridu aħna inħarsu dan il-valur essenzjali Ewropew. Nixtieq ngħid li l-kriżi ta' fil-Greċja kienet riżultat ta' politika fiskali irresponsabbli u anki frodi statistika aktar mill mill-programm tal-IMF il-krizi ġiet l-ewwel il-programm ġi wara. Issa l-Kummissjoni flimkien mal-Bank Ċentrali u l-IMF taħt il-mandat politiku illi ġi mill-Istati Membri ta' Zona Euro qed tappoġġa l kupru ta' Greċja u biex bekk ikun hemm aktar tkabbir u e, iktar impjegi. Issa importanti li Greċja tiffoka fuq l-implementazzjoni tal-programm biex bekk terġa taqbad it-triq ta' tkabbir u impjegi u ma jkunx taqlib politiku mhux meħtieġ e, mhux biss għal Greċja iżda wkoll għal ġid tal-Ewropa. L-aħħar punt Signor President, kien hemm mistoqsijiet dwar riforma tal-pensjonijiet u anki fuq riforma tat-taxxa. Tafu sewwa li l-Kummissjoni hija impenjata li kollha dialogu soċjali, l-imsieħba soċjali huma essenzjali f'terminu ta' deċiżjonijiet ta' politika li jkunu inklusivi Franza mhux dejjem kienet eh, minn qoddim fil-qasam ta' dialogu soċjali jkun hemm min jgħid ukoll anzi li l-każ huwa fil-fatt l-oppost jiena nara illi f'dawn l-aħħar żminijiet kien hemm progress fi Franza f'termini ta' progress ta' ħidma fiħdan id-dialogu soċjali flimkien mal-imsieba soċjali. Nittama illi riforma tal-pensjonijiet konvinċenti tkun tista' wkoll tiġi formulata bbażi ta' dan il-metodu. Inti jekk fimt sewa semmejt illi memx aċċent fuq ir-riforma tat-taxxa. Forsi qegħdin naqraw dokumenti differenti. Għanna rakkomandazzjonijiet fuq ir-riforma tat-taxxa għal diversi stati membri, jekk mhux il-maġġoranza ta' stati membri eżempju tal-pajjiż li naf fit-tieni post, il-pajjiż li naf sewa huwa fit-tieni post huwa l-Belġu fejn qegħdin illum, ħames elementi dwar ir-riforma tat-taxxa Is-sistema ta' belġu ta' tassazzjoni eh, tiddependi sproporzjonalment fuq taxxi diretti u għanda diskrepanzi li jistaw umbat jitfaw mistoqsijiet fuq l-element ġust. Għalkemm il-Belġu għamlet sforz biex tnaqqas il-pis tat taxxa fuq l-impiegi, ir-rata impliċita tat taxxa xorta waħda hija fost l-ola fl-Ewropa għal maġġoranza ta' impiegi u ħaddiema. Il-Belġu wkoll għada fost il-pajjiżi bl-inqas livell ta' taxxa ambientali dħul eh, fiskali u allura għan illi kunem simplifikazzjoni ta' taxxa biex bekk eh, jitnaqsu eh, n-nefqiet u allura bekk ikunu jistaw joħolqu aktar impigi u nizguraw li kunem grat aħjar ta' ġustizja soċjali. Signor President, jiena eh, nieħu pjaċir naħdem flimkien fl flimkien mal-Parlament biex aħna nmexxu l qoddim dawn ir-rekomandazzjonijiet fuq ir-riformi ta' taxxa kif ukoll fuq il-pensjonijiet u dana biex ikonna s-sostenibilità tal-finanzi pubbliċi fuq eh, min twil u anki sabiex nerġgħu nibnu il-fondazzjonijiet ta' tkabbir eh, sostenibbli u impiegi fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa Ikonna nalqu d debattitu zewċ eh, kommenti minna ħatijaj. L-ewenet, eh, jina xtaqt nieħu l-opportunità jek marbu ftit l-agenda eh, taż-żewġ tal-presenza taż-żewġ kommissarji biex intenni dak li semma l-President Barroso dwar l-appoġġ Eh, għall eccezzjoni kulturali ta' Franza li dinja xaġa reazzjonarja fil-fema tiegħu. Jiena naħseb li hija kemm xejn daqqa ta' ħarta għal ideal Ewropew. Naħseb li issa il-President Barroso jrid jispjega xi tifisser dan il-kliem. Aħna fil-komitati tagħna se nkomplu niddiskutu l-affarijiet għandna rapporti varji li se niddiskutu fid-9 ta' Lulju, iżda xtaqt nixbet l-attenzjoni ta'kom għal dak li aħna qegħdin namlu f'dawn il-laqat konġunti. Rekombanazzjonijiet juruna illi kulħadd qed jinkwieta dwar l-ugwaljanza il-kwalità ta' dialogu soċjali u anki tad-dibattitu demokratiku allura importanti li dejjem inkunu favur eh, eh, l-ugwaljanza solidarjetà u allura meta aħna nadottaw dawn is-CSRs ma nafx eh, l aġenda x'kienet tagħkom dak il-jum iżda ma narax x'prijoritajiet oħra jistgħu jiġu ikkonsidrati forsi l-aħjar ikun illi tippreżentaw dawn is-CSRs dakinhar stess li intom tippubblikawhom. U allura id-demokrazija titlob illi ikonna skeda differenti li nirrispettaw. Naf li għanna lezzjoni t sena t-tihla, dan jfisser ċertu problemi ta' pjanar, iżda nittama li sena diħla nkun nistalam laffariet motiħor. U jkonna rakkomandazzjonijiet eh, dibattitu dwar ir rakkomandazzjonijiet aktar qabel. Eh, nalaq din il-agrazzi.